ta' tal-politika ekonomika, l-ewwel rapport fil-fatt minn sensiela ta' rapporti il-rapporter hija Sinira Rodriguez dwar il-istħarriġ annwali dwar tkabbir 2016 mbagħad ir-rapport ta' Sonjera ta' Sinjura Ribeiro, Semestru Ewropew Koordinazzjoni tal-Politika Ekonomika, Aspetti Soċjali u tal-Impjiegi fl-istħarriġ annwali dwar tkabbir 2016. Mbagħad il-rapporter Stiller fuq il-governanza tas-suq uniku fl-ambitu tas-semestru Ewropew 2016. L-ewwel eh, kelliema is-Senjura Ribeiro għal erba' minuti. Ah, ah, o relatório sobre os aspectos sociais e do emprego do semestre europeu. Il-rapport fuq l-aspetti soċjali ta' art ta' semestru Ewropew Eh, tixtieq titrasforma l-Unjoni Ewropea f'Ewropa soċjali moderna u tirrispondi għall isfidi attwali u tisħaq fuq il-miżuri li huma neċessari biex inkunu nistaw inġibu flimkien id-dimensjoni ekonomika u soċjali u biex nibdew eh, tkabbir ekonomika u soċjali sostenibli. Irridu intejbu il-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini u dan din hija raġuni li għalija eh, irridu nikkonsolidaw sistemi differenti. Il-għanijiet soċjali jiġu prezentati eh, illi għandhom ikunu orizzontali fil-politika kollha tal-Unjoni Ewropea u jiġi misħuq illi l-Istati membri għaridu jiggarantixxu b'mod responsabbli stabilità fi żmien it-twil tal-azliet politiċi tagħhom tal-budget biex naslu għal tkabbir sostenibli għal daqstant dan ir-rapport jikkonċentra ruħu fuq il-bżonn li nikkonsolidaw il-finanzi pubbliċi u s-sistemi fiskali meta wieħed is situazzjoni fragili ta' ċerti stati membri. U matu importanti li niggarantixxu anki l-istabilità soċjali, mhux biss issa imma anki fil-ġenerazzjonijiet futuri Kif diġa rajna f'dawn l-aħħar snin, ir-reżistenza tal-istati membri għall-kriżi finanzjarja hija marbuta mal-finanzi pubbliċi tagħhom e, dawk l-ekonomiji iktar fraġli u li għandhom deficit e, akbar għandhom iktar diffikultajiet hemm bżonn li jkun hemm Eh, politika ta' tkabbir flimkien ma' riformi strutturali biex nkunu nistgħu insaħħu il-kompetittività u id-difiża ta' rwol soċjali tal-istati eh, meta nħarsu lejn il-problemi strutturali. E sostenibilità tal-, eh, ta' sistema soċjali u ta' sistema tal-pensjonijiet huma forsi l-iktar eżempju importanti ta' dawn l-isfidi eh, meta wieħed is anki eh, it-tixħieħ tal-Europa. Eh, Dinja Denja pilastru anki fondamentali ta' tkabbiru rridu nigarantixxu wkoll illi s-sistema tal talim jagħti li żgħażagħ il-kompetenzi il l-ħiliet neċessarji, specialment fis-setturi ġodda, per eżempju l-ekonomija digitali, l-ekonomija ħadra u l-ekonomija blu. Eh, għal e, dastant irridu uh, nifmu x'inhuma n-neċessitajiet tal-intraprizi li huma il-magna tal tkabbiru Rridu anki nagħmlu investimenti pubbliċi u privati fuq livell Ewropew u rridu nikkonċentraw fuq dawk il-proġetti eh, illi għandhom eh, illi produċu eh, ekonomija u anki riżultati soċjali minar ma nisfruttaw il-fondi pubbliċi. Unbatem approċ ġdid illi fih l-indikaturi soċjali, ġifiri il livell ta' Eh, għat ta' impik fost iż-żazax u il-għat fi żmien twil fil-pajjiżi membri differenti. U dan il-mod inkunu qegħdin eh, niftħu eh, nibatu messaġġ qawwi lill-Kummissjoni u lill-Kunsill għandna jkollna mekkaniżmi biex nifmu l-impatt tal-dawn il-policies fuq il-ħajja ta' ċittadini. Għal daqstant hawnhekk eh, qed niprovaw ni illi il-nuqqas ta' bilanċ jistgħu jiġu eh, ikkontrollati biex mbagħad jkunu jistgħu jaslu għal riformi. Dan huwa pass importanti biex nsaħħu il-pilastru soċjali. U fl-aħħar nixtieq nirringrazzja ix-shadow rapporteurs tal-gruppi politiċi differenti illi qablu miegħi u wasalna għal pożizzjoni komuni. Grazie. Issa Rodriguez għal erma minuti. Grazie, President. Komissjoni, għadna jimmin periodu importanti bħala semestru Ewropew, għax il-lum il-parlamenti jistaw jgħatu tlet rapporti importanti illi jirrigwardaw is situazzjoni fl-Unjoni Ewropea għax għanna krizi Eh, iktar minn waħda u rridu jekk irridu eh, nirsolvu dawn il-kriżijiet eh, bla dubju rridu insaħħu l-kożjoni interna tal-Unjoni Ewropea u dan se jiddependi ħafna mill mill-irkupru iktar qawwi u bilanċat. Jiena illum nippreżenta r-rapport adottat mill-Kumitat Ekon u jiena grat lil kollegi ħafna, grata l kollegi ħafna, xir nexilna niksbu kompromessi utli ħafna eh, b'valur miżjut reali għas situazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Il-punt ta' tluq ta' rapportana huwa biex najdu il semestru Ewropew għandu jiġi użat biex insegwu il-bilanċi eh, tal-budget stana u biex nimxu lejn riformi rilevanti u fl-istess ħin anki biex nimplementaw l-istrateġija EU 2020 għat kabbir u l-impigi, għax aħna nemnu illi wara kollox il-futur tal-Europa jiddependi minn din il dan it-tip ta' kompetitività fil-futur ibbażata fuq it-tranzizjoni tal-enerġija, soluzzjonijiet digitali u anki eh, il-ħolqien ta' impigi aħjar u iktar. Ek, u għek il-mix ta' policies għandu jiġi eh, appoġġat Eh, f'dan il-kas. U dan għajfisser illi fil-policy mix illi rridu nimplementaw fis-sena l-ġdida illi n-imbuttaw l-investimenti għandha tkun l-ikbar priorità. U dan ifisser illi nużaw l-istrumenti disponibli blaħjar mod, nibdew bil pjanta ta' investimenti Ewropew u anki fl-istess ħin kompletaw l-Unjoni Bankarja biex l-aċċess għal eh, kreditu jkun aħjar għall smis Naturalment għanna bżon ta' riformi u però pero għanna nħossu li għanna bżon ta' it-tini ġenerazzjoni ta' riformi għal biex ikun hemm edukazzjoni, innovazzjoni, eh, prodotti, eh, amministrazzjoni pubblika u nizguraw ukoll li hemm sistemi ta' welfare sostenibli. U naturalment iridu anki eh, nimxu lejn il-ribalanċament fiskali tal-budget stana, imma b'mod li ma nibbinawx eh, eh, u ma ridux ninsew l-investimenti strateġiċi, rridu nifmu li l-Europa bħalissa għandha qoddima sfidi importanti ta' sikurta u tal krizi ta' rifuġati. Jiena nemmen il-valur mizjut mm, l-aħjar, l-valur miżjut tar-rapportona u kif qed nagħmlu ġestjoni tal- ta' zona euro. Għax aħna nifmu li l-zona euro hija entità ekonomika u din hija l-aħjar mix policy, policy mix. U għal din raġuni aħna nirakkomandaw illi il-vojt ta' investimenti li huwa eżistenti fil-zona euro, euro għanda eh, tkun billi naqsmu il-kontributi minn pajjiżi eh, differenti, speċjalment dawk li għandhom iktar spazju fiskali u għandu jiġri l-istess anki meta nippruvaw innaqsu il-nuqqas ta' bilanċ makroekonomiku għax irridu illi il-pajjiżi li huma aktar kompetittivi jridu jespandu eh, fil-talba interna waqt li dawk il-pajjiżi li huma inqas kompetittivi għandhom iżidu l-kompetittività tagħhom mhux billi jnaqsu il-salari u kondizzjonijiet soċjali imma billi jinvestu fil-futur dawn huma konklużjonijiet importanti u aħna inħossu illu illi u importanti li nużaw din il-konverġenza l-fuq u nassumu eh, illi l-anijiet soċjali u ekonomiċi għandhom jiġu trattati bl-istess mod u dana jista jisir biss jekk l-Unjoni Ekonomika u Monetarja eh, għandu jista jkollha il-kapacità fiskali u anki tal-banek. Grazie. Grazie ħafna, it rapporter, Signora Stiller, u koll għal erba' minuti. Uh, Grazie, President. Grazie anche il Consiglio tali eh, e a għataw anki kollega preċedenti tal-Parlament u għaprezenti u għalina u għahna kontenti li eh, inti għaw. Eh, il-potenzjal ta' su intern eh, a ta' eh, triljuni fil-valur tagħhom u fl-istess eti qed jizgura li il-suq intern jaħdem għab beneficju ta' kulħadd. U importanti li aħna ma nilfux din l-opportunità, specialment eh, meta nqisu l-internazzjonalizzazzjoni kompetizzjoni globali. Is-suq intern għandu potenzjal kbir eh, u dan, huwa magħruf fuq livell l-Unjoni tal-Unjoni Ewropea. Anki kien hemm talbiet u appelli eh, biex insaħħu issu intern u anki fis-CSRs eh, kien hemm miktub illi eh, sissa l-progress ma kienx suffiċenti u biex inkunu nistgħu nwaslu għal riżultati fil- impiegi tkabbiru kompetittività l-integrazzjoni tas suq intern tal-istati membri għandu jiġi kompanjat minn governanza aħjar u trasparenza aħjar. Eh, illi ninkludu su intern taħt il-semestru Ewropew jista' jgħin biex nikisbu dan il-an. Eh, dialogu mal-Istati membri eh, anki mal-Parlament Ewropew b'mod inklużiv mal-Istati membri kollha tal-Eurozona u barra mill-Eurozona u anki il-dialogu mal-Parlament mal-partit interessati, governanza u ownership u, u għaju għandu jwassal għal suċess fil-proċess. Fil u jena nemmen u koll li għanna n-implementaw il-leġislazzjoni kollha eżistenti minna tal-28 membru. U dan huwa importanti biex ikunu nistgħu niftħu l-potenzjal. Irridu neħu l-ostakoli non tarifari, implementazzjoni tal-direttiva tal servizzi u trasposizjoni u implementazzjoni <clears throat> tal-xiri pubbliku u tal-leġislazzjoni u li modernizzaw <clears throat> l-amministrazzjonijiet u naslu għal servizzi digitali aħjar u dawn huma eżempi eh, fejn il-leġislazzjoni eżistenti miex implementata l-iżvilupp tas suq intern fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-bidla m'għandix tiġi biss minn fuq imma għandu ikun hemm kultura ta' eh, ta' konformità mal mal-implementazzjoni. Fuq livelli kollha. Jiena ipprovajt dawn il-karatteristiċi nitkellem fuqhom fir-rapport eh, eh, tiegħi u jiena kuntenta ħafna bit-test ta' ħari. Nixtieq nirringrazzja x-shadows għall-kontribuzzjoni tagħhom anke jekk mhux dejjem konna naqblu fuq kollox, imma l-ħaqna ftehim fl-aħħar. Jiena nishtiq ngħid li li jiena nemmen li aħna waħda mir raġunijiet li qegħdin hawnhekk bħala membri tal-Parlament huwa biex niżguraw illi ngħaddu liġijiet eh, utli mill-trattat ta' Lisbona eh, il-Parlament eh, jgħata hawnhekk biex jiżgura dan u aħna irridu niftakru li aħna l-unika istituzzjoni eletta demokratikament. U għalhekk fissem il-grupp tiegħi jiena qed nitlob bidla eh, fil-klim tal-paragrafu 46 biex nizguraw li il-prinċipju ta' regolamentazzjoni aħjar huwa eh, inkluż f'dan ir-rapport biex ikun hemm iktar trasparenza u biex ikun hemm eh, tħaddim aħjar għas-suq intern għall-konsumaturi u għan-negozji. Jiena nittama li nkun nista' norbot fuq l-appoġġ tagħkom fuq it-test kollu. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom. Grazzi. Issa fisem il-Komitat tal-Budget sur Artwi. Grazzi, President jiena nilqa l-presidenza tal-Kunsillu anki l-Kummissarju. <clears throat> Nishti jena nisħaq fuq il-natura formali ta' dan l-eżerċizzju u jena jiddispjaċini illi ma tanċaw membri tal-Parlament prezenti. Nishti eh, nirrispondi għas-Sinjura Rodriguez, l-Unjoni Ewropea m'għandix politika ekonomika, l-politika ekonomika hija ġabra tal-policies nazzjonali u il-koordinazzjoni spiss eh, miex eh, daqsek ċara u għal din raġuni aħna ħsibna illi huwa importanti li nsaħħu l-Eurozona illi bekk eh, se jikber la darba il-membri ġodda jitħlu l-Eurozona għanda bżonn ta' budget u dan il-budget bekk inkunu nistgħu niġildu kontra il-xokkijiet asimetriċi il-mekanizmu ta' stabilità finanzjarja Ewropea hija mod biex inkunu jistgħu nagħmlu pooling eh, u b'dawn il-budgets aħna nixti eh, li jkun hemm policy mix, sinerġija ta' politika ta' budget u monetarja. Grazzi. Issa fisem il-kursil eh, il-Ministru Ġenin Ħanis Pasklar għal ħames minuti. Grazzi membri, Leonet, grazzi tal-opportunità li niddiskuti il-semestru Ewropew. F'żminijiet ta' kriżi jiena nirringrazzja lill parlament tal-li se nitkellmu fuq dan hija kwistjoni komplikata. Però rridu nqogħdu attenti ħafna għalli għax hekk irridu li l-Ewropa tkun rilevanti għal ħajja ta' kuljum tan-nies irridu naslu riżultati konkreti irridu nħol u opportunitajiet għal eh, SMEs u iva miex ħaġa faċli. U għazgur illi l-Europa bħalissa edha tersa lejn irkupru bla dubju bil-mod aħna ħerġin mill-krizi. Għal daqstant, lima priorità għanda tigwida l-azzjoni tagħna. <clears throat> Meta naqra ir-rapport tagħkom fuq is-semestru Ewropew, jiena kont kuntenta nara li hemm l-istess opinjoni fuq l-isfidi li għanna u dimna naturalment. Aħna eh, irridu e, insaħħu l-investimenti e, biex intejbu l-rkupru. U, u dana kif qalet il-rapporter il-Rodriguez, l-investimenti huma kruċali. Iva, il-pjanta investimenti tal-Kummissjoni ċentrali, il-Fond Ewropew għall-investimenti Strategiċi illi ħadmu fuqhom kemm il-Kunsil kif ukoll il-Parlament jeżisti, però rridu nagħmlu iktar għal dastant rridu nkomplu naħdmu fl-imkien bl-istess urġenza biex eh, inneħħu x xkiel eh, li baqa u naslu għal klima ta' investiment favorevoli. Eh, il-finanzi pubbliċi tajba hija wkoll parti essenzjali tal-istrateġija tagħna għax il-rkupru tista' tkun sostenuta tkun ibbażata fuq pedament solidu. Dan jfisser illi is-sistemi ta' taxxa tagħna għandhom ikunu iktar eh, friendly u rridu anki niproteġu s-sistemi soċjali tagħna u rridu anki namlu riformi strutturali biex insaħħu l-ekonomiji biex niżguraw illi l-ekonomiji tagħna jkunu reżilienti u tajbin għal-futur. <clears throat> Dawk l-istati membri li huma iktar mill-quta mill-kriżi fil-stin passati għamlu agenda ta' riforma ambizjużi li diġa għedin waslu għal riżultati. Però <clears throat> eh, eh, bħalissa eh, meta wieħed iħares lejn il-kriżi li għandna qudiemna huwa diffiċli li nkomplu rridu Mm, nimxu mill-ribilanċiment tal-ekonomija u tal-sistemi tal-pensjoni biex nizguraw il ġenerazzjoni jizzazua għajkollom il-ħiliet għal-sfidi futuri, ċoħe, riformi li se namlu l-lum se jfaslu il-kompetitività tal-Europa ta' għada. Fil-sforzi tagħna biex nipromovu it-kabbir fi zmini twil aħna nistgħu norftu fuq l-asset l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea, ċoħe is-suq intern, kif qalet anki Signora Styler Għedkom ah, fil-rapportakom tkellimtu fuq dimensjoni ta' suq intern ta' semestru Ewropew u jina nil-qaħad din l-idea. Naturalment l-insaħħu suq intern hija ħaġa importanti għal presidenza tagħna u aħna għandna pjanijiet biex eh, biex namlu rapport fuq dan fuq din il-kwistjoni qabel il-summit eh, ta' Marzu. Meta wieħed is il-kriżi li l-Ewropa għandha qudiemna, illum iridu nkunu nafu x'se jiġri għada u dan huwa importanti biex nkun nistgħu na pjanifikazzjoni tal-politika futura. Kif nistgħu niżguraw il politika tagħna se jkunu resistenti għal eh, għal sfidi. No, l-ewwel net irridu nagħmlu reviżjoni tal-ħidma tagħna eh, eh, għandhom jiġu implementati bisħieħ u forsi din hija l-iktar sfida importanti ta' semestru Ewropew li nizguraw li fil fat naslu għal riżultati fir-riformi. Ir-responsabilità tal-Istati membri hija importanti ħafna. L-Parlament Ewropew kien attiv ħafna biex imexxi biex imbuttana ħalli naħdmu. Eh, u għedin jgħatu l-pressjoni ġusta biex inkunu nistaw nieħdu riformi neċessari. Iridu namlu diskussjonijiet politiċi fuq l-implementazzjoni ta' riformi u sharing tal-prassi eh, biex inkomplu inżommu l-momentum ta' riforma li għanna bħalissa. U għal din raġuni f'dawn il-ġimat li ġejjin barra mill-diskussjonijiet eh, fuq eh, l-Annual Growth Survey se jkonna anki diskussjonijiet fuq il-CSRs qabel il-summit ta' marzu. Eh, però fl-istess ħin memx soluzzjonijiet ta' malajr u e, diskussjonijiet fil-Kunsil mux se jkunu suffiċenti. Rridu ninvolvu l-partit interessati kollha, il-Parlamenti Nazzjonali u naturalment il-Parlament Ewropew. Miex kwistjoni biss tal-oversight demokratiku. Hija importanti biex il-proċess ikun effettiv. E, ownership hija il bazi ta' riformi li għandhom sens. President, membri onorevoli, il-progress, sar progress, u hemm bżonn nagħmlu rakkomandazzjoni iktar rifukati biex inkunu nistgħu nifmu li muma l-kwistjonijiet iktar importanti. Is-semestru jagħti l-opportunità biex inkunu nistgħu naħdmu sott taħt solvenjanza u l-adozzjoni tal- eh, rakkomandazzjonijiet tal-zona euro ifisser li rakkomandazzjonijiet tagħna mill-issa l qudiem se jikkonsidraw anki eh, kwistjonijiet tal-zona euro eh, anki il-dimensjoni soċjali ta' dimestru u ta' semestru importanti u flimkien dawn huma bidliet importanti. Naturalment se nkomplu nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna biex ikonna possibilità li nieħdu l-benefiċi kollu tal-semestru Ewropew billi konna għan wieħed f'moħħna eh, li naslu għal riżultati għall-Ewropa ktar qawwija għaċ-ċittadini kollha. Grazzi. Grazie ħafna issa fisam il-Kommissjoni is-Sur Vice President is-Sur Dombrovskis. Ok, uh, thank you. Uh... Grazie. President, membri onorevoli, dal-ħodu il kolleċ tal komissarji uh, kellu dibattitu ta' orientazzjoni fuq il-semestru Ewropew u fuq il-rapporti tal-pajis u anki eh, fuq il-noqqasi ta' bilanċ <clears throat> Il-rapport se jiġi publikat il-ġiba u id-deċiżjonijiet eh, fuq il-proċedura eh, se tittieħed fil-ġimat li ġejjin. Dawn huma skont il-Annual Growth Survey u anki il rakkomandazzjonijiet fuq il żona euro ta' Novembru. Il-semestru Ewropew tal-2016 huwa iktar eh, sempliċi mill-passat jintegra il zona euro u dimensjoni nazjonali u jagħti iktar enfasi fuq il-performance soċjali u ambientali, il-konverġenza u anki eh, appoġġ mill-fondi strutturali Ewropew u anki jagħti importanza l-implementazzjoni ta' riformi. Din is-sena deċidejna illi nissemplifikaw il-proċedura ta' macro imbalance u, u nżilna għal erba <clears throat> eh, kategoriji <clears throat> Eh, bilanċi normali, bilanċi eccessivi, eccetera. <clears throat> Biex id eh, dawn il rapporti isiru f'kuntest iktar wisa, il rekupru ekonomiku għadu għaddej, però eh, riski izdidu, sviluppi negativi esterni illi deħlin fil, anki fil-swi Ewropej. Il-qat qed jinżel, però għadu oli f'ħafna pajizi u specialment fost iż-żaza. Il-aġġustament tal-nuqqas ta' bilanċi mikroekonomiċi eh, avanza, però għadu ma għadu mhuwiex komplet. Għatem dejn eh, pubbliku u eh, qed ikun xkil għal ħafna stati membri. U dana dinja opportunità l inċentiv biex inżidu l-isforzi tagħna u fuq dan għanna ħafna eżempi tajba ta' riformi fl-istati membri. Però il-progress il mhuwiex kullimkien l-istess, laqas fi setturi kollha. Nistgħu nagħmlu progress billi ikun hemm eh, iktar dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali u l eh, partiti interessati rridu nsaħħu l-effettività u l-ownership tal isforzi ta' riformi fl-Stati membri il-pubblikazzjoni tal-rapporti ta' kull pajjiż bħal maġara fl-imoddi e, jgħin u jagħti iktar żmien e, għall-istati membri u anki għall-partiti interessati. Ehm, ir-wol tal-Parlament fis semestru Ewropew anki e, evolva et naraw kif nistaw nsaħħuħ dejjem iktar fuq il u anki fuq il-komunikazzjoni ta' ottubru tal-2015 fuq sforzi biex intemmu l imu U importanti ħafna li konna skambju eh, ta' governanza bħal rapporti ta' kull pajis u jina nħares l-qoddim biex dan id-diskutih ma'kom. Ir-riżultati ta' rapporti ta' kull pajis u riżultati tal-Kummissjoni eh, u anki Eh, u anki il-programmi ta' stabilità u konverġenza u ta' riforma nazjonali sej waslu għal CSRs speċifiċi tal-2016 li l-Kummissjoni se toħroġ Mejju. Issa, speċifikament fuq ir rapporti li qed niddiskutu llum, lum eh, nibda bil-rapport Stiller Nirringrazzja l sinjura Stiller u nilqa l-kontribuzzjoni eh, tal-Parlament Ewropew fuq il-governanza tassu intern bħala parti tas semestru eh, Ewropew tal-2016. Hemm bżonn ta' riformi strutturali biex eh, ikun jista' ikun hemm riallokazzjoni ta' risorsi biex nkunu nsistaw nżidu l-kompetittività. Irridu nimxu iktar fi proċess ta' riformi u namlu il-pedament għal ekonomija iktar reżiljenti u b'saħħitha. Dan jista' jkun b'riformi eh, bil-ftuħ ta' servizzi eh, u b'riformi strutturali biex inneħħu xkiel ta' servizzi, ta' ċirkolazzjoni ta' servizzi. Il-Kommissjoni edha taħdem biex tnaqqas restrizzjonijiet fis-swieq ta' servizzi f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea. Illi intejbu it-ħaddim ta' dan is-suq u essenzjali biex nkun nistgħu nġeddu l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u biex niżguraw illi l-kumpaniji jadottaw u jintegraw anki e, il-programmi tagħhom. Umbat. Xtaqt ukoll ringrazzja l sinjura eh, Rodriguez għal rapport tagħha huwa konformi wkoll mal-perspettiva mal-opinjoni tal-Kommissjoni u l-istariġ tanwali dwar it-tkabbir tal-2016 u l-prioritajiet identifikati fi koll l advanced timing kif ukoll il-rakkomandazzjonijiet huma kollha tal-istess perspettiva pal kommissjoni Aħna naqblu mal ħsib li jkollna sforzi kbar fuq livell nazzjonali u naqblu wkoll mal-ħtieġa li jkun hemm koordinament aħjar sabiex ikun hemm rkupru ekonomiku iktar b'saħħtu kif ukoll ikun hemm finanzjar aħjar u anke nindirizzaw dawn l-iżbilanċi eh, mikroekonomiċi. Dawn huma kollha fil-qalba tal-xogħol tal-Kommissjoni. Fuq rapport ta' Sinjera Ribeiro, nirringrazzja lir rapporter u l-suq eh, Ewropew ta' xogħol qed juri sinjali pożittivi. Il-qat għadu pjuttost toli f'ċertu stati membri imma qiegħed jonqos. Qed ikun hemm tkabbir għas-setturi u anke għal etajiet varji u e, qed ikun hemm iktar partiċipazzjoni fl-edukazzjoni fit-taħriġ u l-isforzi tagħna qed narawhom e, iwasluna għal e, ċertu kisbiet. Minħabba l-kriżi ħafna iktar nies waqgħu fil-faqar imma issa naraw l-ewwel sinjali ta' progress. Il-promozzjoni ta' standard soċjali aħjar, il-konverġenza, anka l-Unjoni Ewropea huma ta' priorità u drittijiet soċjali fl-Unjoni Ewropea huma importanti sabiex ikollna mill-ġdid il-konverġenza soċjali. Huwa importanti illi nagħtu din il-ħarsa lejn l-aspetti soċjali u tal-impjiegi fl-istħarriċ annwali dwar it-Kabri tal-2016 huwa importanti li nħarsu l l-irkupru ekonomiku rridu nsaħħu wkoll id-dialogu soċjali u ninvolvu l-imsieħba soċjali sabiex nsaħħu anke konsultazzjonijiet fuq livell tal-Unjoni Ewropea u dak nazzjonali u barra minn hekk il-linji gwida għall-impjiegi iħedġu sabiex eh, l-imsiba soċjali jkunu parti fit-tfassil u fil-implementazzjoni ta' dawn il-formi. Fil-rigward tal-proċedura tal-izbilanċ ekonomiku dawn jippermettu sabiex nindirizzaw anka il-konsegwenzi ta' dan l-izbilanċ fl-Stati membri. Stati membri kien eh, għamlu kol riformi eh, b'effetti pozittivi anka għaliex rajna tkabbir fil-impjiegi imma rridu nkomplu nistimulaw tkabbir kif ukoll naraw li jkun hemm ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità. Sinjura Ċer, Sinjura Ministru, membri onorevoli, grazzi ħafna tax xogħol tagħkom ħerqan illi nkun parti fid-dibattitu ma'kom. Grazzi ħafna, Sur Viċi President tal-Kummissjoni issa il-kallima l-Komitat tal-Ambjent Saħa Pubblika u Sigurta Flikel is-Sur Kovacev Andrej. Grazzi ħafna, Signor President, dawn l-aħħar snin konna qed nifokaw fuq tkabbir ekonomiku u l-tkabbir fl-impjiegi, però aħna ma rnexxinix niksbu dawn l-anijiet u żgur illi maħniex f'pożizzjoni fej iċ-ċittadini nistgħu ngħidu li qegħdin jgħixu b'mod tajjeb. Irridu naraw illi l-istati membri ikollhom ehm, sistemi illi jgħinu l-ċittadini tagħhom. Irridu ndaħlu sistemi wkoll uh, illi jtejbu s ehm, is-saħħa pubblika pereżempju anke permezz tal-monitoraġġ. Irridu ndaħlu wkoll fatturi u elementi illi jgħinuna innaqsu Eh, l-inugwaljanza f'dan is-settur irridu nuru li ċittadini li għandna pjan għal futur tal-kontinent tagħhom u naħseb illi review tal-istrateġija 2020 trid eh, isservi lil dan is-semestru Ewropew għaliex l-ambjent u l-ekonomija irdu jaħdmu flimkien sabiex jikrejaw ix-xogħlijiet. Grazzi ħafna il-Sinjura Iskra Mihajlova għal-Komitat tal-Izvilupp Reġjonali għal-Minuta wkoll. Grazie ħafna, Sinjor President. Sur Viċi President tal-Komissjoni, fir-rapport tagħna aħna appellajna lill komissjoni sabiex it-tejjeb u żomm anka iktar u dimajnija l-istrateġija 2020 u l-għaniet tagħha fejn tressa eh, il mezzuri li permettu l-monitoraġġ ċaħjar ta' kif il-fondi Ewropej jorbtu eh, ma' din l-istrateġija u kif dawn qegħdin jintnefqu. Il-reviżjoni tal-MFF hija wkoll marbuta ma' dawn il-kwistjonijiet kollha. Il-Kummissjoni diġà semmiet li programmar, il-fondi li programmar u għall-investiment strutturali. Aħna nħossu li dawn il-fondi għandhom rwol importanti u rridu nħadmuhom tajjeb jekk aħna rridu nilħqu l-lanijiet ta' dan is-semestru anke pajjiż pajjiż. Grazzi ħafna naddu għal eh, partiti politiċi sur Ferber għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Senjora President, nsellem il-Kommissarju, eżis kollegi. Dan il-rapport tal-tkabir annwali jagħmel eh, tlet eh, miri prinċipali fostom li fukar anka fuq l-implementazzjoni u r-ristrutturar. Dawn huma importanti u ma naħseb ukoll illi jekk eh, nabbużaw minn dan il-konċett ta' semestru Ewropew sabiex eh, infaslu indikaturi li fl-aħħar mill-aħħar jġibu magħhom inqas kompetittività jew jippermettu inqas irristrutturar naħseb illi ser waslhom sitwazzjoni fejn il-kontijiet imbagħad ikonna naffaċċjawhom bis-serjetà u għalhekk importanti li konna indikaturi tajbin u aħna bħala EPP qegħdin kawti ħafna fuq dan. Aħna ma rridux indajfu dawk li huma b'saħħithom imma insaħħu dawk li huma dajfa u jekk qed naraw li għandna livelli għolja ta' esportazzjoni eh, jekk ikun situazzjoni fejn konna esportazzjoni għolja mod intern ikunu nistgħu uh, niffukaw, niċċanniljaw il-benefiċċju ta' dan kollu um, sabiex anke neħu sitwazzjoni tajba l kulħadd. Aħna rridu nikkonċentraw iktar fuq inqas uh, aspetti vari imma naħdmu b'mod ikkonċentrat fuq qasam qasam imma nixtieq nirringrazzja lil Sinjura Rapporter tal-qajmet dawn l aspetti kollha u resqetinna rapport li aħna nistgħu naqblu dwaru. Grazzi ħafna. Għal-essendi, il-Senjura Ferrera għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sra President, il-Kommissarju Dobrovskis, il-Konsil insalmilkom. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lit tim ta' kollegi illi ħadmu fuq dan ir eh, rapport u rapporter kollha. Il-messaġġ huwa ċar. Hawnhekk qed ngħidu illi issa wasalna f'punt li jridu nibdu l-aġenda ekonomika Ewropea. Il-metodu l-antik kif konna naħdmu qabel Issa, huma parti mill-passat li dun niftakru li dan kollu wassalna għal livelli dajf ħafna ta' kooperazzjoni u livelli għolja ħafna ta' ta' eh, għat. Rrit ikonna kumpaniji li eh, jagħmlu profitt, rrit ikonna domanda interna u interessi baxxi u l-politika ekonomika li sissa segwejna għatlita din id-domanda. Jekk inti tħares lejn l-ekonomija kif qed taħdem fl-Istati Uniti u fiċ-Ċina taraw kemm din affettwat mod ħażin lill-Ewropa. Aħna rridu nipproteġu l-investiment strateġiku, rridu insaħħu l-Unjoni Bankarja Ewropea għaliex inkella ser nitilfu ir-rotta. Irridu nagħtu eżempju ta' kif nilqaw għal regoli eh, Ewropej u fl-istess ħin noħol Olimpiku importanti li l-Kommissjoni mod partikolari l-Kunsill ikunu pożizzjoni li jappoġġaw alternativi bħal dawn. U anka jibdlu il-modell dominanti illi sissa segwe fil-rigward tal-Unjoni Monetarja. Irridu nkunu intelligenti jekk aħna irridu nsolvu l-problemi ekonomiċi. Im soluzzjoni edha fidejna irridu nimplementawa. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Trebesius għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Is-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea baqgħet uh, eh, zbilanċjata fil- uh, għat fil-Europa ta' naħat isfel huwa persistenti u tkabbir mhuwiex wieħed li tista' tmissu bidejk il-raġuni u żoni uh, differenti tal-Unjoni Ewropea qed isofru b'modi differenti. Għandna bżonn ta' riformi ekonomiċi imma wkoll uh, irridu nindirizzaw l-iżbilanċ min-naħa ekonomiku. L-implementazzjoni permezz tal-Istati membri permezz ta' politika konkreti, konkreta eh, ġiet limitata l-25%. Dawk l-istati membri li mhumiex eh, membri mill-Unjoni Ewropea mhux qed ikollhom dawn il-problemi li huma stess huma responsabbli għal dawn l-oqsma u qed imexxu skont l-ħtiġijiet tagħhom. Ir-riformi jridu jiġu indirizzati sabiex eh, nindirizzaw dak li huma iktar oppressati. Inti konna konverġenza ekonomika illi intu aktar priorità. Fir-rigward tal-Unjoni Monetarja naħseb illi jridu jisir evalwazzjonijiet interni nasbu illi din jista' jkollha konsegwenzi wkoll eh, fir-rigward tal-kontroll ta' din iż-żona euro. Naħseb illi rajna anka approċ ħażin fil-rigward ta' transfers illi saru mill-lat monetarju u naħseb anka il-xogħol eh, strutturali. Il-Sinjora President taqta il-mikrofonu l-kellima. Issu ġemmazi Bartels. Grazie ħafna, Signor President, Sur Kommissarju, Ministru tal kunsill kollegi l-għalde tal-opinjoni li dan il-rapport jista' jitjieb u għalhekk għal għada aħna nkunu qed nippreżentaw xi emendi. Jekk jgħaddu mill-koalizzjoni kbira aħna nkunu nistgħu nirrikonsidraw il-vot finali negattiv illi beħsibna ngħaddu kieku il-verżjoni attwali tal-rapport qed jitlob għal iktar flessibilità fin-nefqa tad-deficit pubbliku il-test għandu veduta żbaljata dwar is-surplus. Il-dossier ma jirrakkomandax proġetti illi ikun fsir ikunu vijabbli ekonomikament u ma u wix qiegħed jipprova jneħħi ostakli għas-suq tax-xogħol Aħna nemnu illi l-espansjoni fiskali mhijiex panaċeja situazzjoni ekonomika attwali. Inħossu li l-riformi strutturali huma importanti biss jekk ikun hemm titjib fl-ambjent tan kummerċjali il- sinjali miċ-Ċina u mill-Amerika huma li jista' jkun hemm kriżi oħra. Bżonni li namlu xogħolna sew, grazzi ħafna. Engel fraktion ist nun Frau Gabriele Zimmer Fissem il-gwe, Signora Gabriele Zimmer. Grazie ħafna nishti eh, nindirizza il-punt tal-aspett soċjali u tal-impjegi fil gwarta semestru Ewropew xaġa pożittiva illi aħna nitkellmu fuq l-infrastruttura soċjali l-investiment fija imma irrid ikonna wkoll il-kriterji konkreti li għadhom neqsin naħseb hawnhekk għandna bżonn ta' approċċ lejn semestru Ewropew li jindirizza t kabbir permezz ta' l impjiegi għabbażi ta' eh, kondizzjonijiet u impjiegi tajbin minna ma nafetwaw l-element soċjali jekk aħna social security per eżempju eh, ma ntuwix priorità il-flex security anzi ser twassal għal iktar xogħol prekarju fej eh, wieħed jipprova jaddi mitti minn flok mill-bib. Jekk aħna rridu niksbu iktar element soċjali rridu naraw eżatt li ma kontenut nixtiequ niksbu. Il-regoli minimi irridu jibqaw hemmhekk irridu jkunu b'saħħithom biżjed sabiex ma jwaqgħux l-isfel il-livell soċjali. Grazzi issa. Is-sur Aykut fisem il-ħodor. Grazzi, nirringrazzja l-rapporters tal-kooperazzjoni tajba li jurietu li shadow rapporter li rrit nirringrazzja jina u koll is-suċa mawsa sorpriza li xintiet li ħatkun għattivvota kontra x'qed nużaw il-flessibilta l-aktar investiment kont qed tisma' li l-ekonomisti jew l tal-OECD li din is-sena huma wkoll qegħdin jgħidu li l-Ewropa trid iktar investiment, iktar u iktar nies Ewropej u anki minn barra istituzzjonijiet ekonomiċi qed jgħidu li hemm bżonn iktar investimenti imma l-għalda liberali jibqgħu bil kanta li tas-soltu le le ma ninvestux. Stramba tassew jiena kuntenti li dan ir-rapport qed jippermetti li jkun hemm iktar investimenti u iktar investimenti wkoll fil-kapital uman. Qegħdin ngħidu li ż-żona euro wkoll hemm bżonn nikkonsidraw dawn il- kwistjonijiet fiskali u r-riformi jkunu strutturali u effiċenti. Aħna bħala grupp nistgħu nivvotaw favur u l-liberali jekk joġobkom ibdlu l-istrateġija għaliex id-dinja baqa' ta' dejja Tanki sija. Grazzi. Taċċetta blue card, Mr. Cimoza. Ejva, ejva, 30 sekonda kollega mill-ħodor Olandiżi. L-ironija għaliex il-pjan Juncker kienu liberali li votaw kontra u l-Olandiżi il-ħodor Olandiżi votaw favur u issa l-affarijiet donnom inqalbu għalija. Aħna għandhom raġuni ta' fejn nivvotaw kontra dan ir-rapport kien propju għaliex xidna illi l-investimenti li naqblu li hemm bżonn li ikun vijabbli ekonomikament. Aħna rridu niżguraw illi l-investiment ma jmurx f'ajruporti minn ajruplani fuq ferroviji li ma jitlawx fuqhom in-nies f'toroq li ma jużawhomx il-karozzi. Aħna dan rridu u rridu li l-istati membri jibnu l-investimenti tagħhom enunas Sur Tremosa Barcelis, dina ma kienieċ mistoqsija ħalejtak titkellem xorta ħanad il-kelma li s-surek kienet isa mistoqsija li xikolli nerġa' mullura l-ewwel kontribuzzjoni tiegħek fejn tiegħed li ħanivvota kontra li xemm iżjed flessibilta fil- pat ta' stabilita fil-rapport u hemm ukoll lingwaġġ negattiv dwar il-pajjiżi tas surplus bħal l-Olanda u l-Ġermanja. Ħaġa tajba din fuq l-investiment jekk huma Ir-raġuni fi ħad vota kontra minħabba kwistjoni ta' viabilità li għall investimentu u l-riforma strutturali qegħdin ngħidu li tranzizzjoni għall-ekonomija lejn iktar effiċenza eh, ta' investiment hija kruċjali dan u li trid inti ġifieri tiġaqja temmek tistgħu taqbdu tibdlu il-vot u votaw favur għax dak li trid inti qiegħed Tajjeb ħafna. Grazzi. Issa. Eh, Sur Marco Valli, zewġ minuti u nofs fisem l Grazzi ħafna, Signora President. Il-riċetta eh, ekonomika tal-Kommissjoni għedha bbażata fuq tlet prinċipji żbaljati għal darbohra l-austerità, disċiplina, eh, stabilta għal darbohra riformi mingħajr ebda evalwazzjoni tampat investimenti privati mingħajr l istimolu pubbliku li baqgħu inkonsistenti riċettalek illi ma taħdimx falliment u mux bizzejet imma li nejdu li għall-austerità rridu nkunu onesti anke fuq livell intellettuali u naraw l-istrument monetarju xi sarraf u xqed iwaslu x'inhu l-impatt ta' dawn il-politika żbaljata. Hemm bżonn illi niġġieldu kontra l-austerità b'dinjità u illi insalvaw l-Ewropa u l-Unjoni. Għanna żewġ eżempji ċar attwali ta' dawk illi m'għandhomx l-Ewro bħal eh, Renju Unit u dawk li qed jiġu hawnhekk Brussell u jimponu jgħidu ma xiridu ma jridux. U qegħdin u dawk li għandhom l-euro ikollhom joqogħdu għal dak li jridu Brussell u Frankfurt. Il-Greċja u l-Itali huma l-iktar żewġ eżempji ċari ta' dan li għadni kifet. Aħna kellna monita issa illi għedin twassal għal differenzi ekonomiċi u soċjali kbar. Din hija ħaġa li jattasa minn meta dan il-Parlament. L-Olandiżi u l-Ġermaniżi għedin jiksru fil serplas għedin japprofittaw mis-situazzjoni, l-Kommissjoni tħares titlef il-ħin u ma tagħmel xejn biex tindirizza dawna l-izbilanċi makroekonomiċi. Il-Kommissjoni meksa sabiex tkompli toħnoq il-dawk il-pajizi tal-Mediterran li tiġa qegħdin f'diffikulta. Xi Ġimat ilu għala qala wkoll il-Ministru tal-Italja tal-Finanzi u hemm studji ekonomiċi li wkoll jaqblu ma dan li għadni kif jena. Issa dana it-test naħseb li ħajkun ħajkun hemm ħafna nies li ħajqogħdu faħruħ Aħna qegħdin nirresqu l-emendi biex nippruvaw nindirizz biex nippruvaw nirranġaw l-affarijiet u aħna hemm bżonn li nagħmlu nieħdu passi sabiex nindirizzaw dawn l-iżbilanċi tal-Unjoni Monetarja. Grazzi ħafna Sur Valli. Issa. Jekk jogħġbok dar boħra titkellimx taġġel daqshekk għaliex l-interpreti ma setawx il-laħqu miegħek u titkellem iktar bil-mod inkunu nistgħu nsegwu dak il qed tajt. Issa, is-Sur Bernard Mono, Kummissarju Għal darboħra għedin naraw l-ineffiċenza totali ta' dan il-programm ta' semestru Ewropew. Dan jgħat um, jipprova iġiel l-ekonomiji nazzjonali biex jitjibu waħedhom il-kondizjonijiet fil-verità u ma tajbin għandek imax baxx, il-presta żejt baxx, il-dollaru niżel 20% matul dawn is-snin imma l-ekonomija Ewropea għadha marku praċ. Fil-2012 il-sarjet għal Rafael qalet illi il-progress Ewropew ħajkun meravigljuż imma fil-verità issa qed naraw li dan xejn ma kien minnu ħafna dejn nisqeda il-ħolma tal-utopija Ewropea ma ma ġiċ realtà. Renju Unit fatħu għajnejhom qegħdin jabbandunaw dan għal bastiment li qed jereq aħna mhux ħankunu qegħdin nivvotaw favur dan ir-rapport. U bekk wasalna għat-tmim tal-lista tal-kellima fissem il-gruppi u nistgħu ngħaddu issa għal ija tal-lista. Is-sur Adam Seinfeld għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President l-evalwazzjoni tas-semestru Ewropew irid ikun relatat ukoll mal-evalwazzjoni tal-governanza tas-suq uniku. Hawnhekk sfortunatament ukoll hemm ħafna xi jsir, sinjuri qegħdin fis-seklu 21 aħna u issa qegħdin naraw żviluppi diġitali enormi globalizzazzjoni universali, kompetizzjoni internazzjonali bidla wkoll fl-aġir u l-mentalità tal-konsumaturi. Għanna emerġenza wkoll ta' attività ekonomika ġdida fjamman tal għatma ma konna faċċajnija qabel. Issa biex inkunu kompetittivi fis-suq uniku u iktar importanti biex inkunu kompetittivi bħala Ewropa fuq is-suq dinji, għandna bżonn ta' deregolamentazzjoni tal-kundizzjonijiet tal-attività ekonomika. Irridu natu lajnuna lill-startups, lill-innovazzjoni, tip teknoloġiku, irridu innaqsu l-ispejjeż biex wieħed imexxi kumpanija għandna bżonn ta' inqas burokrazija irridu nimplementaw il-leġiżlazzjoni Ewropea f'kull stat membru b'mod tajjeb irridu nneħħu il-non tariff barriers u nneħħu kwalunkwe tip ta' politika protezzjonista. Irridu nifukaw ukoll fuq governanza ħjar tas-suq uniku l-iktar ħaġa importanti fil-fatt Grazzi ħafna kellim li jmess tal 3 minuti Sergio Gutierrez Preto. Grazzi ħafna. Dan huwa rapport tajjeb, tajjeb ħafna illi Imur kontra ir-realtà. Ir-realtà illi qegħdin eh, jiexu ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea. Fil-verità ilna sentejn issa ta' parsi fl-irkupru, ma dal-irkupru vera huwa dajjeb il-kupru billi qed isir bil-mod ħafna u zbilanċat ħafna dan raħ f'kollox kull rapport internazzjonali fl-OECD per eżempju qegħdin naraw differenzi kbar bejn l-iktar l-10% l-iktar fqar u l-10% l-iktar sinjuri anke f'pajjiżi per eżempju din ħaġa vera tider u e, fil-verità kulħadd qed ikun e, bidaħ fuq zaqqu kulħadd qed jara l-affarijiet e, issaħħu u ma jagħmel xejn Għalhekk il-Kumitat tal-Impjigi mill-Grupp Soċjalista qegħdin nitolbu komplet affarijiet bażikament. L-ewwel net spinta lill-investiment, it-tieni nikkorreġu l-eċċessitajiet tal-awsterità, awsterità eċċessiva, riforma tax-xogħol kif ukoll riformi strutturali li attakkaw mod partikolari l-mudell soċjali Ewropew u tielet nett illi nibnu u insaħħu iż-żona euro il-dimensjoni soċjali u koll tal-munita komuni tagħna. Insaħħu l-investiment, jekk ma ninvestux, jekk ma jirnexxinniex u politika kontraċiklika f'dina il-klima ġdida ta' nuqqas ta' fiduċa u inċerta sema kunu tal-limna xejjem il-pjan Juncker. Il-pjan Juncker ma mux għadu wassal għall-effetti mixtieqa. Intom tafu illi per eżempju mir-Renju Unit jew l-Istati Uniti żdiedu l-investiment żew l-aħħar sentejn, imma fiż-żona euro għadna innaqsu l-investimenti globali meta mqabbla per eżempju mal-2013-2014. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk, għandna bżonn ta' iżjed investimenti sabiex nagħtu spinta li tkabbir ekonomika u dak il-ftit illi għanna mill-pjan Juncker issa jkollu effett kostituttiv f'termini ta' investimenti programmati imma mhux implementati imbagħad riformi tax-xogħol. Għati ikollna xogħol iva li jinħoloq imma huwa xogħol prekarju, xogħol taftizzijat, ftit kontratti parzjali, eh, kontratti eh, prekari indefiniti għal fizzijat u għedin nejdu għara għed noħol u xol. Imma fil-verita il-faqar ta' xol fl-Unjoni Ewropea maħniċ għedin nindurizzaw. Nies li għedin jaħdmu ma' biftit flus. Mandomx biex ħalsu l-kont dawl mandomx il-possibilta bazzikament li jiexu b'dinjeta. Umbat il model soċjali, il-politika miġġusta, ma' politika ekonomika tkun iktar effiċenti, tkun iktar b'iktar dinjeta. Aħna maħniex qegħdin noħolqu soċjetà iktar ġusta, anzi qegħdin u affar għadin noħolqu ambjent protezzjonist u ma nistawx nibqawek. Aħna irridu noħolqu zona Ewrop saħħita jrid ikun hemm dimensjoni soċjali ma nistawx neġa' ngħid nippermettu li kriżi ekonomika li jmiss qed taġġel wis, qed taġġel wis Sur Gutierrez, ħajkolli naqtalek id dispieċini ma għadġil wis u Dom wis Sur Gutierrez. Jekk inti ħatibqa' titkellem b'din ar-rata, ħadd kull min ma jifhimx l-Ispanjol mhux ħajifmek akka għaliex eh, l-interpreti mhux qed u mijak, Insomma, xorta waħda bistilħin tiegħek darba oħra ħanaqtalek qabel. Jiddispjaċini issa il-kellim li miss Stanislav Ozok għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nishtiq nitolbok tispjega il-kwistjoni ta' l-aċċessibilità ta' rapporti illi qegħdin niddibattu fil-lingwi nazzjonali. Per eżempju, il-rapport Rodriguez sissa dana kien disponibbli biss bl-Ingliż. fuq is-semestru Ewropew. Mela, ir-riformi strutturali fl-istati membri. Aħna ilna nitkellmu dwarhom dawal ħafna żmien anke fuq in-natura vinkolanti ta' dawn ir-riformi. Ir-rakkomandazzjonijiet huma vinkolanti għaliex huma approvati mill-kapijiet tal-gvern u stat u ħafna drabi jiffukaw fuq il-problemi li qegħdin ibatu minnhom dawn il-pajjiżi. It-tieni net jiena ma nistax nimmaġina għalfejn għandna nżidu koordinazzjoni fuq livell Ewropew jekk bħalissa laqas biss aħna kapaċi nikkoordinaw fuq is-semestru Ewropew ħafna stati membri mhumiex qegħdin jimplementaw ir-riformi rakkomandati u għalhekk naħseb li għandna niffukaw fuq x'għandna x'namlu sabiex nikkonvinċu lin-nies sabiex jimplementaw dawn ir-riformi, speċjalment issa illi għandna kriżi ekonomika u finanzjarja ġdida qudiemna il-kellima li mess u la turnes għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, l għannat jena nishtiq li ringrazzja l rapporter tal-Komitat tal-Impjegi Signora Ribeiro għal proċess kostruttiv u tajjeb ħafna fuq dan il-rapport illi wieħed isib kompromess fuq din il-kwistjoni mhix biċċa xogħol faċli naf li ħadu tieħdu konsiderazzjoni ħafna tħassib imma jkolli ngħid li fl-opinjoni tiegħi il-pożizzjoni tal-Kumitat tal impjiegi fuq l-AGS jista' iħares daqsxejn aktar lejn il-futur jirrikonoxxi l il-kisbiet u r-riformi li hemm bżonn fis-suq tax-xogħol Ewropew sabiex in ikollna itkabbir li bil-mod il-mod qed naraw fl-Ewropa s-sitwazzjoni qiegħda titjieb il-qat għadu jonqos f'Diċembru 2015 fil-fatt naqas b-0.1 fil-mija meta mqabbel ma' Novembru ta' qabel. Il-qat però għadu għoli wis 10.4 fil-mija imma s-sitwazzjoni sejra għall-aħjar. Il-proporzjon ta' nies friskju ta' faqar u esklużjoni soċjali stabilizzit ruħa wkoll fl-2013-14. Is-sitwazzjoni soċjali però għadha gravi għal ħafna u hemm bżonn ta' ħafna xogħol u sforzi sabiex noħolqu impjiegi ġodda u tkabbir. Imma għalija, għalija ħabbat. Ah, skużani, skużani mandunajċ. Iva, għamiltlek is-sinjal illi skadilak il-ħin. Grazzi. Issur sur Viegax għal minuta. Il-prospetti għal tkabbir fl-2016 tiġa qed juru proċess li aħna ma toġobniex din hija strateġija għad dominazzjoni neoliberali għal budget tal-Istati membri li jgwida fir-rapport il-gvernijiet iridu jsegwi huma l-istess riċetti antiki illi waslu għal faqawr u l-miżerja fl-Ewropa. Falliment totali. U ma nistax aħna l-lura nifukaw fuq politika li tkun nibbażata fuq l-investiment. Bess, aħna jdu ninvolvu dan il-parlament. Ninvolvuh iżjed imma minħabba in-natura totalment mhux demokratika ta' li jemju il-politika neoliberali u l konċentrazzjoni ta' tal-flus għadin jaħdmu kontra l-ħaddima u ma biss jak naħu l ewro u n-demokratizzawa li jista' jkollna politika tajba fl-Ewropa, Sinjura Lambert minuta. Nina nixtieq nirringrazzja l rapporter tal-Kumitat ta' Impjiegi għal eh, l-onestà tagħha inna nitkellmu dwar id-dimensjoni soċjali, il-ġustizzja soċjali titkun rikonoxxuta. Aħna hawnhekk qegħdin naraw bidla fil-Kummissjoni imma rridu għatrid nkunu konvinti. L-indikaturi soċjali irrid ikollhom impatt ta' veru, tifsira ta' veru. U l-ġustizja soċjali tfisser jindirizzaw in-nuqqas ta' ugwaljanza kemm bejn il-pajjiżi tagħna u anki ġo fihom. Dan mhuwiex xi prodott sekondarju tal-attività ekonomika ma jeħtieġu azzjoni u aħna nilqgħu għalhekk dak li qed jitlob il-rapport għall investiment fis servizzi bħal per eżempju s-saħħa, housing u um, childcare. Hemm bżonn li konna salarji diċenti nindirizzaw id-distak differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel u d-dialogu soċjali li jerġa' jkun fuq l-aġenda wara il-ħsara kollha li saritlu. Grazzja, issa s-sur flena l-minuta. Mela, eh, kull sena naslu għal moment fej dawk li appoġġaw iż-żona euro jgħidu li eh, kollox ħajku wartu żar erba' tim oħra, affarijiet li fil-verità ma jsaħħu qatt. Dawk li appoġġaw l-euro qegħdin jgħidu li ħajkun hemm iktar riformi strutturali kważi kulħadd jaqbel ma' dragi illi l-euro hija suċċess. Ovvjament dawn aħmerijiet iż-żona euro laqas biss u rrit kabbir fil kondizjoniet relattivament tajbin dal-aħħar sena. Noħdu marru lura għal-bidu tal-euro fejn l-indiċi kienu ta' 100 fil-ewwel tliet tal-1999 u b'xi mod kaxkra tal-1000 għal 193 seba' snin wara kif fir-Renju Unit fejn aħna kellna intoppi irnexxinna nilħu 137 fl-istess żmien intom il-munita l vintajtu ma taħdimx u iż-żazax mhumiex qegħdin jaħdmu laqas u dana mhux ħajinbidel qabel ma l-euro troddula salib. Sura u Flynn tieħu eh, blue card. Mela, jiena nixtieq nifhem forsi tfemni għalfejn l istallina waqgħet dawla ħarġanet kif taf moniti jolew u janżlu. Fil-fatt wara l-2008 eh, l istellina nizlet u aħna salvajna miljon eh, impjeg f'pajjiżna hemm intom tliftu għaliex eh, l-istati membri tagħkom ma kellhomx il-munita tagħkom. Fil-fatt ħaġa tajba li l-istellina waqgħet bħalissa għaliex il-punti dajfa tal-ewro għat forsi tgħid daqsxejn. Forsi jiena jekk dinna tkun ħaġa temporanja ma ddejjaqnix. Is-sur Trozinski għal-minuta. Grazzi, Signora President. L-Europa edha tbati l-indikaturi kollha ħovor ehm, austerità, nuqqas ta' kompetittività u intom qegħdin titolbu għal iktar integrazzjoni fis-suq uniku ma temnu fih dan dan huwa proċess illi huwa qed jirrispetta proċess fejn l-nation state qed jisparixxi. Intom qegħdin taraw kumpaniji jgħalqu kuljum jirrilokaw l-ekonomija reali qiegħda dbati u aħna qegħdin nifirħu l-xurxin fuq il-suq eh, uniku. Mm, ma jamiex sens dan, kienem kollegi li ħarġu baffarijiet ta' barra minnaw li għallu miljoni ta' emigranti jistaw jiġu integrati fis-suq ta' xol fl-Europa u din hija opportunità. Eh, dina eh, tal tal-bizzat kif tista' tintegra daw in-nies kollha fis-suq tax-xogħol daħaj kollu effett fuq is-salarji l-ekonomija Ewropea taħtieġ l-assiġnu qiegħda tinħono qegħdin noħon huwa u il-grupp tiegħi minħabba fek ħajkun kontra. Is-sur Kaza l-minuta. Thank you, Madam President. First of all, I would like to thank our rapporteur. Grazie, Signor President. Ringrazia le Signora Rapporter, Signora Ribeiro fuq il-xogħol eċċellenti li għamlet fuq ir-rapport. Irridu nirrikonoxxu l-fatt li s-semestru Ewropew wassal għal lodda biex l-istati membri joħorġu mill kriżi ma kriżi ħalliet il-marki fuq il model soċjali Ewropew u aħna rridu Insaħħu allura id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea ħaġa tajba illi qegħdin naraw illi l-indikaturi li żdiedu mal-scoreboard ewlenin ewlenija propju għal dan il-għan. Aħna irridu illi konna konverġenza il-fuq fl-istati membri dan importanti sabiex nirriformaw l-ekonomija tagħna u ninvestu fil- kapital uman sabiex noħol u l impiegi fuq kull livell. Għanna bosta għadda kif nistaw namlu dan l-istrateġija 2020 bazzikament u l-implementazzjoni tal-pjanijiet ta' investiment għall-Ewropa. Hemm bżonn illi naraw eżattament kif nistgħu ntejbu l-implementazzjoni u l-monitorat sabiex ikun hemm Kabbir inklusiv, sostenibli u bil-aqal. Aħna l-istati membri li kollom ġifiri approċ holistiku sabiex nimplementaw il-politika ta' suq b'mod effettiv li tifoka fuq min ħaddem u min qed il ix-xogħol. Dan importanti sabiex niffaċilitaw il-sejba ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea u ekonomik iktar taħriġ. Grazzi. Grazzi ħafna. is Jura Gerhardt. Es freut mich sehr. Grazie, Frasina President. Sur Kaza, ħat pjaċir ħafna nisimak il-suq eh, wahdin huwa element kruċjali għall-Unjoni Ewropea u jina konvinta minn dan il-konċett. Jina nitċassa kif l-idejat eh, antiki skaduti jibqaw prezenti f'ħafna minna hawnhekk. Jaħsbu li nitkellmu fuq uh, l-ekonomija biss, fuq l-investiment, fuq il biznis u uh, li kollox li tiġi regolat. Le, anzi, irritu approċ holistiku palma anka diġa semma illi ikun approċ illi uh, ma jindirizzax biss l-ekonomija dawk li diġa kisbu suċċess ħajjithom imma wkoll l-impjiegi tajbin, l-impjiegi li jistgħu jipprovdu għal ħajja deċenti u li nistgħu niksbu jekk aħna insaħħu l-ekonomija fl-Unjoni Ewropea imma wkoll naraw illi mhux biss noħolqu l-impjiegi imma anka tkabbir ekonomiku. Dan huwa eh, element importanti ħafna. Irridu nieħdu ħsieb dan kollu jiena verament kontenta illi f'dan is-suq eh, waħdini U jgħat fil-qalba ta' semestru Ewropew u importanti li naddottaw dan it-tip ta' approċ u nixtieq ħafna illi jirna xinna b'xi mod illi eh, anka permezz ta' soluzzjonijiet, per eżempju, l-insolvu eh, l-problema fil-gwart artiklu 46, nkunu nistaw napprovaw dan ir-rapport. Is-sur Luk. Grazie ħafna, Signor President. Il-semestru Ewropew semestru Ewropew huwa eh, prova ta' kif nindirizzaw il-politika Ewropea u aħna għandna bżonn ta' miri ċari u għajnejna. Il-miri li dejjem kellna l-istabilità, l-tisħiħ tal-finanzjar u tal-istrumenti li permettu dan u aħna eh, sibna eh, diffikultajiet ħafna kbar sabiex niksbuhom u kellna ehm, tizbita tajba eh, anka fl-2011. Aħna eh, provajna nerġgħu nirkopraw iżviluppajna indikaturi oħra u anka provajna issa eh, nilħu approċċ holistiku jekk aħna rrid ikonna mira, rrid ikonna għan wieħed ċentrali. Jekk inħarsu li dak tiġri fil-Eurozone l-lum il-ġurnata naraw li għanna bżon eh, tal-innovazzjoni. Il-Portugiżi jixtiqu jifranka eh, jifrankaw, jaqtaw ċertu spejjes u jfasslu anka l-budget minna tagħhom, imma da mhux qed nippermettuhom bagħad qed naraw ukoll eh, limitazzjonijiet oħra li qed impoġġu nimponu fuq il-pajjiżi. il pajjiżi Franċiżi qed jgħidu illi jidu jelbu il-deficit preżenti. Il-Greċja tixtieq tagħmel bidla imma mhux qed laħaq ma' riformi. Aħna verament għandna bżonn naqbdu dan il-bastiment u nindirizzaw fid-direzzjoni kif meħtieġ. Grazzi, President. Suq uniku huwa l-ikbar suċċess fl-Unjoni Ewropea u għandna nkunu kburin bih Daw l-aħħar 50 sena ġenera opportunitajiet u ħoloq impjiegi u ta' aktar għażla f'prezzijiet iktar baxxi għal konsumaturi imma x-xogħol ma spiċċax għad baqax nagħmlu hemm ħafna sfidi. Il-governanza tas-suq uniku huwa hemm priorità kbira. Jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha tuża l-momentum tal-ekonomija kollaborattiva l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandu jħeġġu l-iżvilupp ta' modelli kummerċjali ġodda billi jaċċertaw li jkun hemm aqwa kundizzjonijiet sabiex huma jiżviluppaw u jirnexxu. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jaħdmu sabiex ikun hemm aktar fiduċja li huwa kruċjali għas-suq uniku u hemm bżonn ukoll ta' leġiżlazzjoni fuq livell Ewropew jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex hawnhekk tieħu azzjoni. Grazzi. Grazzi issa Pimenta Lopez jogħġbu. Grazzi, Signor President, aħna hawnhekk għandna bosta dokumenti illi qed jindirizzaw il-kwistjoni tas-semestru u l-idejat involuti għahunek, u bażikament nagħmlu kollox ila u sabiħ. L-tkabbir ekonomiku, l-konverġenza huma strumenti illi fil fat ħajkunu qegħdin inaqsu il sovranità u l-istati ħajkunu qegħdin jippromovu l-konċentrazzjoni tal-kapital fuq id-drittijiet tal ħaddima aħna ma toġobniġ din il-politika tal-governanza ekonomika, semestru Ewropew u kwalunkwe politika illi eh, tilleġittimizza l-austerità aħna kontra u dejjem ħankunu kontra kwalunkwe tentattiv sabiex innaqsu s-sovranità tal-istati u biex ikun hemm tkabbir ekonomiku mhux sostenibbli permezz ta' tneħħija ta' salarji diċenti. Sur Pimenta Lopez, ċetta blue card, Missur Melo? Non, n'acceptez pas, très bien. Le ma taċċettax, ok? Isur sur Duran, għal-minuta. Grazie. Il-semestru Ewropew u l-scoreboard jgħatem biex jizgura koerenza fil-policies pubbliċi Eh, nitkellmu fuq il-kompetizzjoni, ma rridu ninkludu anki il-politika ekonomika u soċjali u niżguraw sostenibilità. Il-rapport ma jitkellimx fuq l-ekonomija ċirkolari u lanqas fuq il-ġestjoni u l-użu effettiv ta' risorsi, anki jekk hemm talba eh, esplicita tal-Parlament tal-Ulju li għadda. Il-rapport hawnhekk jitkellem fuq il-governanza tas-suq intern, imma wara il- id-Dieselgate tal-Volkswagen memx strument ta' sorveljanza ta' suq kif nistaw nifmuħda wara il-lax leaks ma kienx hemm lebda referenza għal konverġenza soċjali u fiskali biex napoġaw il- Issa qed inħares lejn rapporteur u naf li intkom għamiltu ħafna xogħol imma sfortunatament peress li għaw dawn il noqqasit ma nistawx nivvotaw a favur. Istur xvab. Aziz kollegi u għaffat illi f'kull sena ikonna dibattitu li dur uh, mal-ċifri tal-budget, mal-diskriminazzjoni uh, soċjali, imma naħseb illi għat ninsew illi għanna 28 stat membru fl-Unjoni Ewropea u dawk l-istati membri li huma parti mill-Eurozone, l-żona euro li għandhom responsabilità li jaġixxu b'mod eh, tajjeb sabiex ikonna l-standards u l-implementazzjoni ta' dak kollu li aħna nippjannaw. Naħseb li dan kollu qed nitilfuh minn qudiem għajnejja u hija ħasra. Kieku kull stat membru jagħmel sforz sabiex jitfa' fil-qalba tal-politika tiegħu is-suq waħdini, Jina ninsab ċert illi eh, dan is-suq waħdini ikun jista' jgħinna nindirizzaw eh, l-isfidi illi qed eh, naraw anke jirriflettu fosma vari illi m'hemmx għalfejn noqgħod nidħol fihom wieħed wieħed. Ix-sur Schuster għal-minuta. Im neuen europäischen Semester gibt es viel fil semestru Ewropew ħafna x'naħdmu imma naħseb illi tajjeb li jkollna dan l-impetus għall-investizzjoni għall-investiment ġdid nistgħu naraw illi l-impjieg il-qat huwa qoli fl-Ewropa u dan huwa problema din hija problema ewlenija. Il-konsolidazzjoni tal-budgets nazzjonali u l ġlieda kontra il-qat huma aspet li għat jihdu ħafna mill-enerġija tal-istati membri. Għanna bżon ta' politika ta' tkabbir illi tiftaħ għal-iktar setturi, għanna bżon ta' politika eh, ta' tassazzjoni illi iżżomm mill-evażjoni tat-taxxa u li eh, tikonna politika illi tirrispetta salari deċenti kif ukoll illi monitorat ċar tal izviluppi kollha f'dawn l-oqsma politiċi naħseb illi fis-semestru Ewropew irridu nserħu fuq dawn il-punti kruċjali li għadni semmejt. Minut. Ix-sur Meker, għal-minuta. Grazzi. Nibda bil-aħbar tajba. Jider li għamel sens fl-opinjoni tiegħi li ir-regoli u l-burokrazija għall smis u għall-kumpaniji naqsuhom Pero meta nitkellmu fuq l-ekonomija soċjali, edin maħniex edin nirrispettaw il-mira il għax l-uffiċu pubbliku għandu jonfoq inqas mhux iktar u jiena nixtieq nindika il-pajjiżi li għandhom nuqqas ta' balance ta' bilanċ fil-budgets tagħhom. Hemm bżonn e, ikun hemm rimedju għal qat biex l-investimenti għandhom jisiru fil-postijiet ġodda, fil-postijiet ġusti. is sinjura Mattias għal minuta. Grazzi. E, nitkellem ma' sur, e, nishtiq nindirizza li sur Dombrovski strettament. Il-reċetti illi kellna għall-Europa illi kienu responsabli tal-biza, tal-austerita, tal austerità tal austerita u l-isforzi biex nilħu politika ekonomika u soċjali ġusta f'dawk il-pajjiżi illi ma jirrispettawx ir-regoli. Però hemm politika bżewġ standards differenti iktar ma jkunu importanti li stati membri iktar jirnexilhom jiksru regoli. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll li tħales fil-pressibilità su intern eh, eh, u eh, anki t-neħija tal- sistema eh, soċjali. Eh, Il-Portugal, l-Ispanja, l-Italja, Franza, l-Austria mandomx kriteri flessibli applikati. Dan din sistema arbitrarja. Però il-kommissarju jgħid li jixtieq ikompli f'din eh, f'dan l-approċ. Is-sur Zalba Bidegajn. Il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u tal-budget fiż-żona euro huma dawk l-aktar punti importanti tas semestru Ewropew. Aħna rridu nittu garanzija tal-konverġenza u l-istabilità taż-żena euro. Aħna rridu nikkontribwixxu għal garanziji ta' finanzi pubbliċi b'saħħithom u rridu naċċertaw ukoll illi u il- skabir ekonomiku l ħol ta' impjiegi għalli xitri għal għall konsolidazzjoni tal-irkupru ekonomiku bla dubju xaxejn huma r-riformi fuq livell nazzjonali kif ukoll l navvanzaw fil- l-Unjoni Ekonomika, speċjalment ukoll l-Unjoni Politika għaliex sinjuri riformi jfissru u Spanja minkejja dak li qalet il-Sinjura Marija sija eżempju ta' dan. Dawn huma din hija fost l-aktar pajjiżi li għamlu riformi u l-pajjiżi li qed jikber tliet darbit iżjed mill-medja taż-żona Ewro. U apparti minn hekk ħloqna 600,000 post ġdid ta' xogħol is-sena li għaddiet biss. Il-Signora e, Blinka Veċuta, al-minuta. Grazie, pres President. Il-beneficju tal-ekonomija li tikber u ta' iktar impigi għandu jinħass minn ċittadini. Aħna inħossu illi itkabbiru l għat nizel imma nixtieq nisbet l-attenzjoni tal-kollegi għal problema kbira fl-Unjoni Ewropea. Imma din hija l faqar fost it-tfal. Is-27% ta' tfal fil-Unjoni Ewropea huma foqra, nixtieq inħeġġeġ il-Kummissarju u l-Istati membri biex joħolqu garanzija ta' tfal u dan għandu jkun font ġdid bil-budget tiegħu biex kull tifel fl-Unjoni Ewropea għandu jkollu aċċess blaħlas għal servizzi ta' saħħa, eccetera. Uridu natu anki attenzjoni għal faqar fost il nisa Nixtieq inħaġġeġ l komissjoni u l-Istati membri biex jagħtu rakkomandazzjonijiet biex jimlu il-vojt eh, li jeżisti bejn is-salari tal ġiru u dak tan-nisa. Grazie. Is-Signora eh, Ruho Nerner għal minuta. Signora President, mela, jekk intom tmorru fil-vant u fil-nofsinar u s-saqsu ħajdu l bżon ta' tkabbir ekonomiku. Kolla naqblu ma l-erba sirjaħ ta' dinja hemm bżon it-tkabbir ekonomiku. Għalek, dan minn ħajamlu l-Istati Membri jew Brussell. Hemm idea differenti kif nafu l-Unjoni Ewropea qiegħda tirkupra mill-ar kriżi ekonomika fl-istorja tagħha issa beda bil-mod il-mod itkabbi f'ċertu stati membri aħjar mill-li foħrajn u dan il-rapport jinkludi wkoll ideja tajbin ta' kif nistgħu insaħħu tkabbir l-investiment per eżempju biex nżidu domanda interna dan importanti sabiex ir-rota tibqa tibda taħdem u dawn l-affarijiet m'għandhomx jiġu deċiżi fi Brussell. L-aqwa deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu fil-parlamenti nazzjonali. Isur Melo għal minuta. President, aħna naqblu fuq in-nuqqasijiet tal-austerità. Però hemm minn jitkellem fuq is-solidarjetà u rispett tar-regoli, però dawna ma, jis, ma jamlux mod li l-austerità tkun inevitabli kif kienet fil-Portugal. Il-futuri ġenerazzjonijiet jitlu fil-faqar imħabba f'dan kena nefqa kbira sar-2009 bat wara kena deficit dejn għat reċessjoni u bat fl-aħħar trojka. Issa fl-2016 l-istess soċjalisti li kienu fil-gvern u tilfu l-elezzjoni issa qed jinsistu biex ikun hemm policies ġodda biex waslu għal tkabbir iktar oli minn dik tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Għandek żewġ blue cards. L-ewwel is-Sinjora Ribeiro jekk inti aċċetta. Is-Sinjora Ribeiro. Sur Melo. F'dan id-dibattitu smajt il-Signora Rodriguez titkellem fuq il-saħħa tal-Eurozona u anki mill-kollegi komunisti li kienu euroscettici. Hawnhekk ma jaqblux. Inti taqbel mi għaj surmelo illi aħna sorprizi b'din il-koalizjon illi qed jitkellmu bl-istess mod fil-Portugal imma b'mod differenti hawnhekk. Jiena naqbel miegħek perfettament Fil-fat, il-kollegi komunisti u kol eh, ridu jamlu eh, mistoqsija u jina rifjutajtu u telqet. Fil-Portugal għanna eh, li telef l-elezzjonijiet u ma tal xejn minn iżbalji li kienem fil-passat. U għedin jinsistu fuq dan il-miraġ fuq dak li għandu xaqsam mal-budget. Eh, uh, u dan musej wasal jwassal għall-ebda kisba konkreta. Em blukar doħra oħra sur melu taċċetta? Tajjeb. Signora Rodriguez, hija ħaġa sorpriża, sorprendenti, illi illi eh, il-kollegi il fil-Parlament Ewropew jagħmlu arena għal politika Portugiża. Imma nista huwa possibbli li wieħed ikun responsabbli fuq il-budget u mbagħad joħloq anki l impigi u jwassal għall-ugwaljanza. L-gvern ma rnexxilux jagħmel hekk meta il-partit tiegħek kien eh, fil-gvern. U issa forsi l-partit li hemm fil-gvern jista' jkun li jirnexxilu. Ma nafux. Mela, meta nisma dak li għattent l net fil-diskors tiegħek kellim fuq il-Solidarietà u li għanna natu l-solidarietà u l-għajnuna mal-pajizi fl-Eurozona li għaddej minn diffikultà. Pero inti ma tkellimx fuq riforma strutturali, riformi strutturali, fejn emmek il-persuni illi eh, gvernaw ħażin u għedin jikkondannaw il-futur għal-mizerja. Għanna responsabilitajiet għawnek jiridu namlu xaħġa biex il-situazzjoni insewwa. Il-solidarieta hija idea imma anki responsabilità hija importanti. Hemm talbit oħrajn eh, eh, għalik survelo ma tnejn bizzejiet. Is-sur eh, sant, minuta u nofs. L-riformi għandhom bżonn ta' investiment, m'hemmx biżejjed għal stanti riforma hija limitata. Hemm ħafna żgħażagħ li qed ifittxu xogħol. Dawn qegħdin jgħidu li l-Ewropa qed ħallasha. Il-kuntratt soċjali mhuwiex populist għandhom raġun. Il-problema mhijiex li naqblu jew ma naqblux l-ekonomija għandha nerġaw nipoġġuha f'posta biex ikun hemm biżejjed eh, impjegi. M'għandniex bżonn strumenti komplikati biex nirsolvu dawk. kull m'għandna bżonn huwa reda politika biex eh, inkunu nistgħu nimxu anki skont il-patt ta' stabilità. investimenti pubblici privati. Eh, l-investimenti privati isegwu dawk pubbliċi il-fondi attuali ma jistawx jirsolvu l-problemi. L-investimenti pubbliċi huma importanti. Nistaw nsibu mezzi kif nistaw nipromovu l-investimenti nazjonali. Il-kellimi titkellem jaġġel wis. E, aħna rridu nizguraw illi n nefqa privata u publika fuq livell nazzjonali miex biżejjed. Grazzi, e sur Messerschmidt għal minuta. Grazzi, President. Din id-diskussjoni ftit wara il- il bejn il-Kunsill Ewropew u David Cameron, għax għandna nagħmlu distinzjoni bejn zona euro u zona biex euro. Illi dan ir-rapport hija riflessa. F'dan ir-rapport aħna qegħdin niddiskutuh illum lum u rapporti li rigwarda l-passat ma jiflettix ir-realtà tal-lum fejn hemm il-pajjiżi tal-Eurozona illi għandhom iktar eh, illi taw iktar sovranità lil Brussell eh, u il-pajjiżi illi edin barra mill-Eurozona mhumiex vittimi ta' din iċ-ċentralizzazzjoni. Għal daqstant aħna qed eh, bidla ekonomika globali li hija differenti li hija indifferenti għal dak li ġara fil-Eurozona. L-ekonomija ma setax timxi l-qoddim fl-iżvilupp tal-globalizzazzjoni u s-semestru Ewropew mu se jbiddel xejn minn dan. Enti sur ġani, miktub fil-kats li għaj, inti ti tippreżenta anki blue card. Taċetta sur Messan Schmidt. Grazie. Jiena naħseb illi it-kabir ekonomiku jista' jġib uh, valur miżjud kbir meta dan anka jsaħħa s-sistema soċjali. Xtaqt resal mistoqsija, inti taħseb illi ta' min illi ir-Renju Unit uh, tiddajjef minn din is-sigurtà soċjali kollha? Jeg ser ikke Storbritannien sacrificing. Jina ma naħsibx illi Renju Unit se jissakrifika drittijiet soċjali. Jena naħseb illi b'dan il-ftehim ir-Renju Unit jista' jiggarantixxi propju dan il-pajis tiegħu u l-pajis tiegħu għandhom interess f'dan. Għaliex jekk m'hemmx ġustezza fil- kwistjonijiet soċjali se jkun hemm riżultati negativi anki fuq il-pajjiżi l-oħra. Dak li rnexxilu jagħmel David Cameron huwa l-ikbar rigal għal kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Għaliex f'pajjiżi bħal tiegħi nistgħu inkomplu niggarantixxu il-prinċipju tal-ċirkolazzjoni libera u mingħajr dan dawn il-prinċipji ma jkunux jistgħu jgħixu. Signora Komi. Grazie President. Nirringrazzja lill-Kummissarju wkoll għallajnuna kollha l qed jagħtina. Mhux nitkellem fuq sistemi massimi, ma wasna il-moment li anki l-Kunsill jerfa responsabilitajt tiegħu għall-applikazzjoni tal paket fuq il-sorveljanza tal-prodotti u fuq dak illi rigwarda anki s-sikurezza, s-sikurtà. Aħna għanna bżon ta' suq zgur u l-ċittadini li jafu uh, x'qed jilbsu u x'jiklu u dan aħna ngħidulu traceability. U jiddispjaċin il dan il-pakket għadu blokkat. Għanna bżon ta' Made in. għetni niddefendi l-Made in Italy iva ma qed niddefendi anki l-Made in Europe hemm bżonn minn naħa tal-Kunsill li kun hemm bidla biex nkunu nistgħu nimxew l-qudiem għax nkellem maħanniex mhux sejrna jirnexxinna nkunu kompetittivi. is Danti għal-minuta. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Il-so intern bla dubju u għal-aħjar riżultat tal-integrazzjoni Ewropea. Il-valur il nistaw naraw fuq il-dibattitu ta' dan il-ġranet fuq il-Brexit u dan huwa verament l-aħjar argument illi min eh, f'Londra jishti illi joħroġ. Eh, l-istudji fuq l-Europa juri illi il-suq intern għadu inkomplut u għandu ħafna potenzjali mhux użat. Pero illum hemm anki problemi oħra. Eh, hemm l-interessi nazzjonali u l-egoizmi nazzjonali u anki jista l ċirkolazzjoni ħiesa fil-żona Schengen u jidana jistaw ikunu xkil u jistaw anki jimminaw eh, il-miri li il-ħakna. Eh, imħabba f'dan irridu nħarsu lejn is intern bħala magna ta' tkabbir u ta' innovazzjoni għal Ewropa illi tista' tkun għal darboħra kompetitiva. Issa essur Krasnodewski għal minuta. Grazzi, President. Jena naqbel illi fil-governanza ekonomika aħna rridu ninkludu anki dimensjoni soċjali, ma kemm nistgħu nikkoordinawa il-politika soċjali. L-Unjoni Ewropea edha hemm biex tatina gwida, imma mhux biex tieħu f'idea is-setat tal-istati membri. L-istati membri huma responsabbli għal politika soċjali u ma nistax naqbel illi il-fondi soċjali Ewropej għandhom jgħatu l-20% għal miżuri kollha soċjali u ma nistax naqbel laqas illi l-Unjoni Ewropea ħadd immonitorizza u tagħmel e, e, il-kontratti ta' xogħol dan huwa wis dawn huma il-gvernijiet nazzjonali li jafu e, kif jirsolvu il-problemi soċjali u sta għal dawn il-gverni eh, jiddeċidu. Is-sur għal-minuta. Signor President, signor kollegi, dan il-semestru Ewropew eh, tħanna fih bħala reazzjoni għal kriżi ekonomika u finanzjarja. Issa rridu noqdu attenti li eh, nużaw dan il-mekkanizmu sabiex ma noħolqux krizi ġodda. Il-semestru Ewropew jrid ikun imtejjeb għaliex ħafna drabi nara ħafna rakkomandazzjonijiet u mbagħad li istati membri ma jżammux ma dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Parti minn hekk ħafna drabi ngħaddu ħafna ħin niddiskutu anka l-indikaturi eh, soċjali illi eh, mbagħad uh, Eh, forsi ma nifokawx bizzejiet fuqhom fosta manka l-indikaturi tal-qatt u l-qatt fost iż żaza Naħseb illi huwa importanti li nifokaw fuq dan kollu permezz ta' semestru Ewropew anka ikonna l-indirizz lejn l-makroekonomija eh, li tkun waħda sostenibbli. Irridu nindirizzaw il-gruppi kollha tal-indikaturi. Signora Grappini għal minuta. Grazie President. L-għonet eh, nir-ringrazzja l-rapporter, l-rapporters u shadows kolla u l-kollegi kolla li prezentaw emendi. Dawn id-dokumenti miex perfetti, però fihom ħafna idea tajba li għal governanza ta' intern u li jirrispetta l-għaniet din il-governanza għandha tkun tajba u aħna irridu l-Unjoni Ewropea twassal għal riżultati konkreti fil-impigi u fil-level tal-ħajja. Għanna bżon tal-izvilupp transkonfinali, għanna bżon nżidu l-impigi fil-żoni foqra, rridu kompetitività u rridu eh, il-bord nazjonali fuq il-kompetitività u għanna bżonnu kol ta' politika komuni ta' kompetitività. Dawn indikaturi huma importanti, però nixtieq ngħid il kulħadd li ridu anki iktar trasparenza u iktar kompetizzjoni ġusta. L-SMEs għandha bżonn jissaħħu dan ir-rapport huwa tajb ħafna. Is-sur Ojadowski għal minuta. Grazzi, President. Kollegi, jena entuzjasta ħafna e, li dan l-istrument jiġi applikat b'mod flessibbli. Jiena ma nixtieqx ninvadi il-possibilità ta' ħadd e, kien hemm diġà min ikkommenta fuq da, però jien nixtieq nixbet l-attenzjoni fuq ħaġa li mhix ċentru tal-dibattitu, però hija importanti għas solidarjetà Ewropea u għal bilanċ tal-budget. U għall-isforzi illi qegħdin nagħmlu fl-Ewropa, ċoħe il-ispiża għad-difiża mill ħames pajjiżi, il-Polonja, Franza, Renju Unit, l-Estonja u l-Greċja, nefqu kważi il-2% tal-GDP għad-difiża. Il-pajjiżi l-oħrajn le. Jiena naħseb illi il-PIS għandu jiġi eh, fidejn il-Kummissjoni Ewropea għax għandu impen, għandu impatt kbir fuq il- budget tal-istati membri u fuq l-ispiża tagħhom rridu jiġi u hemm bżonn jiġi konsidrat. Eh, Signora Lope Fontanje. Naqbel mal-miri prioritarji ta' zona euro ma naħseb illi hemm bżonn nifokaw fuq il-paragrafu dwar l-investiment fin-nies. Il-pajjiżi tagħna għaddew minn ħafna sitwazzjonijiet gravi u issa rridu aħna nifukaw fuq l-impjigi il-problema tal-qas fost iż-żgħażagħ ija illi il-qat ħad ikun fuq tul ta' żmien u dan qed iżid il-faqar u l-esklużjoni. Dana jaffetwa wkoll il-ħaddiema u n-nies eh, iktar kbar fl-età hemm bżonn ta' taħriġ li jikkoordina li jikkonċidi mad-domanda fuq is-suq tax-xogħol. Din ir-rata ta' qatt teżisti fil-waqt illi ma ħafna postijiet tax-xogħol vojta fl-Ewropa. U Allura hemm din id-distag bejn ix-xogħol vojt u n-nies li m'għandhomx il-ħiliet meħtieġa. Is-sur Tamatic, grazzi ħafna. Is-su intern mhux biss huwa il-pedament tal-Unjoni Ewropea, ma hija anki il-benefiċċju reali il-partiti espremisti jieċħdu dan il-valur u dana dinja ħaġa li rridu naħdmu fuqa dan issu mandux jiġi izolat mill-politika ekonomika u soċjali tal-Istati membri Aħna spess nitkellmu fuq tax havens u fuq l-effetti negativi tagħhom, però minna ħal oħra irridu jiena naħseb illi ma nitkellmux biżejjed fuq il-politika negativa illi e, eh, jipproduċu din iż-żona negativa e, fejn hemm eh, taxxa irraġonevoli illi edha toħno il-, il l-intraprenditorija. Issu inter ma jamir sens jekk ikun ikun hemm regolamentazzjoni żejda u e, u l-parteċipazzjoni hija pis għal kumpaniji. Għal minuta u nofs issu President, Signori, id-dibattitu tal-lum fuq il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika fl-Unjoni Ewropea importanti għax jien għandi l-impressjoni li aħna maħniex kollha kuntenti eh, bir-riżultati tal-politika ekonomika fl l-aħħar snin. F'dawn l-aħħar sentejn il-GDP żdied biftit, wis, fil 7 u fl-żona euro bil-5%. mija eh, Id-dizappunt soċjali huwa kbir ħafna ħafna drabi natu li lil Brussel. Però huwa għacħar li il responsabilità ta' għafidejn l-Istati membri. U nixtieq nappella l-Kommissjoni Ewropea biex iżid l-isforzi u tagħmel iktar pressjoni fuq l-Istati membri biex il tkabir potenzjali jiġi marġa iktar ħan nitkellmu fuq l-investimenti, imma mhux biss l-investimenti anke l-impigi u anke l-progress teknoloġiku huma importanti. U għal dastant fissi SARS il-Kummissjoni għandha tifoka iktar fuq is-suq ta' xogħol, fuq l-impigi u fuq progress teknoloġiku aħjar għax inkella ma nkunux kompetitivi biżejjed Grazzi. Issa għaddu għal-kaċ tijaj. Hemm ħafna talbiet għal-intervenzjoni. Allora se nillimitom u nibda mis-Sinjora Malatic għal-minuta. Grazzi President, jina nishtiqni nirringrazzja għal-Viċi President u r-Reprezentant tal-Kunsil. Għas-semestru Ewropew għanna bżon ta' koordinazzjoni akbar u dan jfisser koordinazzjoni bejn il-livelli eh, u bżonnijiet nazjonali u lokali u reġjonali, eh, koordinazzjoni bejn il-politika ta' koezjoni u rakkomandazzjoni tal-Istati membri, koordinazzjoni ta' sorsi differenti ta' finanzi u anki eh, sinerġiji, il-koordinazzjoni ta' politika mm, Ewropea differenti bħal politika tal-ambjent, tal-trasport, tal-enerġija, tal rur tal-ambjent rurali, innovazzjonijiet, riċerka u żvilupp, koeżjoni u anki li dawn il-policies jiġu implementati. E, koordinazzjoni tajba u effiċenti hija waħda mill-ikbar sfidi, speċjalment meta wieħed is il kemm stati membri u e, istituzzjonijiet jikkompetu f'dawn il- jikontribuixu għal dawn il-policies, imma anki organizzazzjonijiet differenti fl stati membri għal dastant huwa importanti ħafna li naħdmu fuq il-koordinazzjoni għax mingħajr il-koordinazzjoni aħna maħniex se naslu laqas għall-implementazzjoni. Grazzi. Il-kellima li miss. Il-Signora Ford le miexaw, il-Sur Marias. Grazzi, President. Għal darboħra, et nerġaw nisimaw l-istess ħaġa minn il komissjoni et jerġaw jħorġu biriċetti ta', ta soltu iktar austerità, iktar patt ta' stabilità, iktar faqar u iktar inagwaljanza u inqas u iktar għat. Dan qed jiġri fl europa u ħarsu lejn il greċa U bis-semestru Ewropew se naraw dejjem iktar burokrazija u iktar uh, gvern tal-Banek eh, fil-Europa kontra il-rida ta' ċittadini u kontra il-drittijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazjonali għax id-drittijiet tagħhom qed interferiti. U hemm bżonn irreżistu trojka, eh, imma hija ħaġa diffiċli ħafna. Il-bwiet tal-Grigi qed jiġu misruqa eh, mill-Europa u l-bdewa grigi edin ibatu ħafna, din mux se tibqa dejjem din is-sitwazzjoni il-nies fil-Greċa għadhom edin ibatu. Is-sur Jakobċiċ. Il-kabir ekonomiku suffiċenti huwa problema kbira fl-Istati membri. Aħna lesti esti biex naffaċċaw din l-sfida, specialment l-sfida futura, għaliex ħafna nies edin ibasru kriżijiet ġodda u problemi ġodda l-Unjoni Ewropea bis-semestru Ewropew jimira biex iġib flimkien il-policies kollha dina miex ħaġa sempliċi, specialment jekk irridu nġibu flimkien il-sistema tal-edukazzjoni, tal-ambjent, ta' sistema soċjali flimkien mal-tkabir ekonomiku. Jena naċċetta ħafna mit-teżijiet ta' dan ir-rapport, però jien nixtieq nappella għasur Rodriguez biex jaċċetta l-emendi tal-alde biex inkolla inkunu nistgħu nivutaw għar-rapport tiegħek. Is-sur Silikatis. Grazzi, President. Il semestru Ewropew hija istituzjonalizzazzjoni tal-banek fl-Ewropa edha taffetwa l-kompetitività tagħna u edha tnaqqas eh, il-tkabbir u l-impigi u il-livelli storiċi oljin ta' għat u ma fatt il-lum fil-pajizi li għadin minn memorandum. Mandux ikunek fil rapport fuq il-semestru Ewropew qegħdin naraw l-effetti negativi tal-koordinazzazzjoni, l-uniku l-uniku għan tas semestru huwa li jimbottaw l-agenda tal multinazjonali Aħna fuq ix-xelluk nirrifjutaw is-semestru se nivvotaw kontra rapport u nirrifjutaw ukoll il-memorandum u l-austerità. Il-kellim li mis, għal-minuta jessu Rope. Grazie, kollegi. Signora Rodriguez, nishtiq najt xie ftit klim fuq l-opinjoni. Jien naħseb illi hemm xi żbalji u l żbalji għandhom jiġu kastigati dawn huma żbalji tal-Kummissjoni. Mhix qed nara il-kollegament bejn il-governanza u il-politika ekonomika. Żewġ affarijiet huma importanti però ma nistawx nirsolvu dawn il-problemi b'mod mekkanistiku kif qed tipprova tagħmel il-Kummissjoni ma nistgħux aħna nissagrifika waħda għall-oħra. Hija ħaġa negattiva illi ir-rapporter dana ma setax jinkludih fl-opinjoni. Aħna naraw illi dina triq edha toħloq ħsara għal eh, politika ta' koezjoni mhux qed toħloq it-kabbir. Grazzi, kellim li miss? President, il-Komissjoni tajt illi il-migranti u rifugjati ekonomiċi se jamlu tajjeb għal ekonomija Ewropea fil-medda ta' żmien twila għax se jżidu il-forza tal-ħaddima. Dana mhux veru. Fil-Greċa għadna qegħdin infittxu eh, l-impigi il, ġew imwejda mill-Unjoni Ewropea. Aħna rridu noħorqu mill-żona euro. Aħna għadin taħt il-memorandum u rridu nwaqfu il-flus ta' migranti li huma kriminali u estremisti islamiċi li ġejjin eh, fl-Europa fil-Greċa u dawn in-nies se jaslu fil-pajjiżi tagħkom. U mbagħad wara eh, kif se tagħmlu biex twaqfuhom? Għandkom ideat biex twaqfu l-eluf ta' migranti li jidħlu fl-Europa u illi u li iridu jimponu l-liġi islamika bi-violenza. Il-kellima li tmiss. Il fl-istati membri għatem għat li fost iż-żaza u bazi ta' dejta nistaw naraw illi il-garanziji ta' zazah mux qed jaħdmu irridu naħsbu f'opportunitajiet iktar eh, għanna bżon ta' iktar imprenditorija, aħna nibza u kol illi ħafna nies illi jaħdmu u li huma foqra u għawli u anki l-impik prekarju huwa problema. Irridu iva nimiraw għal flessibilità imma kull impiegat għandu ikun kopert bil-protezzjoni soċjali. Iżdani deha tajba illi illi konna valutazzjoni annuali tal-kabir ekonomiku għabbażi tal-indikaturi. Innotaw illi il-makroekonomija il jista tista tati ċifri tajvin, però eh, in-nies sejrin lura. Il-kalima nitmiss? Jek trit? Grazie. il prijoritajiet ta' dan ir-rapport jitrattaw punti ewlenin fuq drittijiet tax-xogħol u soċjali. Għandna test però għarriqi illi qegħdin ikomplu iħeġġu ir-riġidità tal-politika ta' awsterita illi tant għamlu ħsara lill-Ewropa. Naħseb dawn huma mezzi inġusti u mhux ħajtejbu s-sitwazzjoni tal-Ewropa Il-Bank Ċentrali Ewropej għalhekk hemm bżonn jagħmel negozjati mill-ġdid tal patt Irridu aħna politika li tagħti spinta l-ekonomija ta' nofsinhar. Fi Spanja għandna iktar minn 20% fil-mija ta' nies li huma qiegħda u li jeħtieġu għalhekk pjan strateġiku. Il-Kummissjoni taħseb li jekk tibdel il-kliem li tajt ħajnbidlu l-problemi. Le, hemm bżonn tiġġilidhom il-problemi, hemm bżonn tpoġġi l-ċittadini fil-qalba tal-politika. Si vous le voulez bien, au nom de la... Dan jikonkludi il-kaġ għaj, Sur Dobrovskis, di dilek il-kelma fissam il-Kommissjoni. Sinira President, Ministri, membri, nixtieq ah, nirringrazzjakom ta' dan id-dibattitu eh, qawwi u kostruttiv fil-Parlament għandu rwol importanti ħafna fil rigward ta' tfassil ta' dawn it-tip ta' politika u jiena ħadd eh, nota tal-kommenti kollha tagħkom. Għanna bżon li nkomplu progress il-rkupru jibqgħu jagħti modest u llum il-ġurnata għandna forsi daqsxejn iktar raġunijiet ta' tħassib milli kellna xi ftit ta' xhur ilu qed naraw ukoll ir-riskju ta' ċertu averżjonijiet fis-suq. Naħseb illi jkun tajb li jkollna l-miżuri meħtieġa għal politika sabiex nappoġġjaw eh, tkabbir ulterjuri l-opinjonijiet li smajna llum waqt id-dibattitu u rew kemm ħafna minnkom jaqblu mal istrateġija tagħna fir-rigward ta' eh, politika fiskali responsabbli u ta' iktar eh, tisħiħ. Il-Kummissjoni tilqa l-kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew fil-rigward tas semestru Ewropew permezz tar-rapporti regolari min-naħa tagħha hekk kif qed niddiskutu dan tal-lum dan ukoll issaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali, pereżempju permezz tal-ġimgħa parlamentari illi jiena parteċipajt fiha l-ġimgħa li għaddiet aħna għandna l-istess anijiet sabiex noħolqu l-impjiegi u nsaħħu t-kabir ekonomiku. Jina ħerqan ħafna illi nkompli nikkopera jitfit maqom għal futur ġejjeni. Grazzi ħafna, il-Sinjura Hannes Plaschert fisem il-Konsil. Sinjuri, xtaqt nibda billi najt illi s-suq intern u ċavetta l-enija illi jista' jwassal l-Unjoni Ewropea sabiex twassal għand il-ċittadini tagħha tkabbir ekonomiku l-impjieku t soċjali. Naħseb li dan huwa l-impenna l tal-Presidenza tagħna u xtaqt nisħaq fuq eh, l-proposti ġodda fir-rigward tas-suq intern fejn dan għadu ma ġiex eh, għadu ma tlestix kif ukoll illi l l-leġiżlazzjoni eżistenti. Anka l-fatt illi nifoka fuq il-dimensjoni soċjali ħdan it-kabir ekonomiku naf li hemm eh, perċess tal-Istati membri għaliex in numru ta' Stati membri qalu illi il-politika soċjali hija kompetenza tal-Istati membri u ma jixtiequx illi iċċedu mis-sovranità nazzjonali tagħhom permezz għan semestru Ewropew. Imma kulħadd jaqbel illi semestru Ewropew jrid jaċċerta li jkun hemm riformi strutturali meħtieġa li jistgħu jindirizzaw l-isfidi soċjali u tax-xogħol sabiex niksbu il-riżultati mixtieqa kif ukoll dawk li huma mniżla fl-istrateġija 2020 li jinkludu wkoll ġlida kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar. Rakkomandazzjonijiet pajjiż pajjiż eh, u uh, l-implementazzjoni tagħhom naqbel ma dak li semmejtu illi dawn li jiġu segwiti bir-reqqa CSR huma importanti veru r-riforma tista' ġib ħafna oġġi fostom riforma fil-pensjonijiet jew fis-suq tax-xogħol imma dan huwa l-uniku mezz biex aħna nkunu nistgħu inwettqu tkabbir u għalhekk huwa punt kruċjali. Ressaqtu bosta ponti llum u dan se nżommu għom qoddim għajnejna eh, fix-xhur li ġejjin. Se jkun hemm reviżjoni u analiżi tal-progress tal-Istati Membri u anka ser jagħti lok għal xogħol minn tal-esperti sabiex anke nkomplu nżviluppaw CSRs. Dan huwa fażi importanti mis-semestru Ewropew iridu bekk nifmu il-kizbiet ta' kull stat membru kif ukoll l-sfidi illi kull stat membru għandu qudiemu. Irdu naraw li jkun hemm anka ċertu sistemi ta' protezzjoni sabiex anka eh, nkunu nistgħu eh, nindirizzaw l-sitwazzjoni fosthom dik tal-influss qawwi ta' immigranti. Sabiex aħna nafaċċa dawn is-sfidi kollha il-kooperazzjoni Eh, bejnietna ser tkun il-punt ewlieni tar relazzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Ngħaddi l-kelma lura lir rapporters nibda bis Rodriguez. Grazzi ħafna, Signor President. Verament kontenta li qed nerġa' eh, nintervjenijaw fil-konklużjoni ta' din id-diskussjoni. Kena diskussjoni interessanti ħafna l-intervent anka tal-Presidenza u tal-Kommissjoni. U naħseb li b'dan il-rapport jistgħu taraw ukoll il-kompromess possibbli favur l-irkupru ekonomiku u sabiex anke nimplementaw l-istrateġija 2020 b'taħlita tajba tal-investimenti u riformi kif ukoll nindirizzaw eh, l-inugwaljanza soċjali u l-iżbilanċ. Minnaħat tagħna aħna il-Parlament lest li jaħdem bisħieħ mal-President tal-Konsil u mal-Komissjoni sabiex nippreparaw għas-Semestru Ewropew imma xatnu l-opportunità sabiex ngħid illi nistgħu nibnu anka għabazi tal-esperjenzi pożittivi ta' dawn l-aħħar xhur u nifsu diskussjonijiet interistituzzjonali sabiex intejbu dan is-Semestru Ewropew u fil-prattika nkunu nistgħu nibdew ingawdu minn dawn it-titjib. Għaliex diġà kellna din it-tip ta' diskussjoni mal kummissjoni anka qabel l-adozzjoni tal-istħarriċ annwali ta' tkabbi u apparti minn hekk kellna wkoll titjib fil-gwar ta' diskussjoni tal-żona euro illi ta' opportunità sabiex jkun hemm interazzjoni mal-President tal-Eurogroup u issa nista' naraw li bħala Parlament aħna wasalna biex ressaqna tliet rapporti li se jittieħdu in konsiderazzjoni fil-preparazzjoni tal-Kunsill tar-Rebbija. U bekk ikonna eh, din il dan il-pont bej il-Kummissjoni eh, u l-Kunsill. U importanti illi il-semestru Ewropew kun leġittimu iktar milla demokratiku imma wkoll illi ħalli l-impatt tiegħu anka eh, fir-realtà fir-rigward taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, Sinjora Ribeira. Ribeiro. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha illi tkellmu din id-diskussjoni bastant importanti hemm tendenza illi qed nifokaw ħafna fuq l-ħtiġa li jkun hemm investiment imma jridu naraw x'tip ta' investiment u taħt liema kondizzjoni ser ma dan it-tip ta' investiment. Aħna wkoll għandna responsabilità fl-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward imma sissa kienu l-istati membri għal rashom individwali li indirizzaw dan l-aspett. L-Istati membri jridu jaraw li jkun hemm il-fiduċja fil-politika pubblika aħna tkellimna ħafna u smajna ħafna fuq il-situazzjoni tal-Portugal. Il-Partit Soċjalista tkellem fuq il-vota fiduċja li tresta un trebaħ minna tal-gvern u xtaqt ngħid li ma jistax ikun hemm l-ebda inċertezza. Irid ikun hemm il-possibilità kundizzjonijiet li tkabbir kun jista' jseħħ. Aħna ma nistgħux nibqgħu gallerija, ma nistgħux nibqgħu nħarsu lura. Iridu napplikaw politika responsabbli illi tkun ġiet maħsuba b'mod tajjeb f'dawn naħar snin fil-Portugal u fil-Unjoni Ewropea bdejna naraw il-kupru ekonomiku u soċjali. Forsi bdiet bil-mod, però rridu naraw kif nistgħu nindirizzawha b'mod aħjar ħalli nsaħħuha għall-futuru. Rridu nindirizzaw l-qasma kollha meħtieġa, rridu naraw ir responsabbiltajiet kollha li għandna nġorru u m'għandniex inbidlu biex ngħidu sempliċement li biddilna xi ħaġa, irridu naħdmu mal-Kummissjoni sabiex mal-parlamenti nazzjonali u mal-imsieħba soċjali nkunu nistgħu nfasslu xi ħaġa li verament taħdem fuq il-livell eh, soċjali u fir-reġjuni kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi l-kellima l-aħħar kellima, Sinjura Stiller. Grazzi ħafna Sinjor President, grazzi lill kollegi l-Shadow Rapporteurs, il-Konsil, il-Komissjoni. Is-Single Market is-semma kemm il-darba u qed nitkellmu dwar ħtiġa li dan jibbilanċja wkoll id-drittijiet soċjali, element importanti fl-Unjoni Ewropea. Ħafna kollegi semmew ukoll l-element ta' servizzi diġitali. Jiena xaħat nisħaq fuq l-ħtieġa tal-suq waħdini diġitali Wieħed irid iħares ukoll lej diskussjoni kollha li seħħetha u diskussjoni li kienet għaddejja u fl-istess ħin kulħadd fuq l-smartphone tiegħu. Jiġifieri nistgħu ngħidu illi sal-2020 ser ikun hemm 14 biljun eh, network device illi ser ikun qed jintuża ġifieri in-network it-traffiku tan-network ukoll żdied bi kbir. Aħna qed nesperjenzaw din ir-revoluzzjoni diġitali u dan irid jorbot ukoll mas semestru Ewropew u mas-suq diġitali. Hemm tliet punti li xtaqt nsemmi l-aċċessibilità għal broadband u l-infrastruttura, aċċessibilità wkoll sabiex naċċertaw illi dawk li huma forsi svantaġġati kollhom l-istess aċċess, aħna ma rridux eh, il-diviżjoni digitali twassal għal diviżjoni soċjali. Waqt li konna niddiskutu hawnhekk din il-Kamra, waħda mill inizjattivi qed isseħħ l iskozja illi qed issaħħaħ is-software sabiex il-nies ikunu jistgħu ikollhom aċċess aħjar. Jekk intix negozju żgħar jew kellha multinazzjonali li tikollok aċċess tajjeb għal uh, dawn it-tip ta' servizzi. Jrid ikollna Eh, l-aħjar użu ta' dak kollha li huma esperti fil-qasam digitali. Grazie. ħafna.